Uh, so, uh, ladies and gentlemen, can... Signori, mela jekk irrobkom nixtiequ issa nibdew qegħdin ftit tard naf li l-Kummissarju Borċ uh, xa jitkellem ma' numru ta' membri jiena ferm kuntent li qed nara uh, ħafna kollegi hawnhekk naf li ħafna minnkom tixtiequ titkellmu. Jena nishtiq inħedġeġ il-Komissarju jitkellem eh, fil-qosor imma jkun informattiv, eh, informana. Għalli konna bizzed zmin eh, ħin għal mistoqsijiet u għapjaċiru l ewwel darb li għet aħna nil-għaw kawnek pala parti mill-dialogu strutturat tana għalina E, mhux qed narawh bħala dmir formali, ma x'dem huwa pjaċir li nilqgħu l komissarri tagħna hawnhekk u jkollna skambju ta' ftejmet dwar il-pjanijiet futuri e, kem għal din leġislatura kif ukoll sabiex titkellem fuq il-kisbiet l-oħra u vera xi ħaġa sabiħa li hemm ħafna mit-tim tiegħek li ta' spiss ikunu hawnhekk u nixtieq ukoll nilqa' direttur ġenerali tiegħek u nasef għalek nishtiq nistidnek sabiex tindirizza il-Kumitat, President Membri Onorevoli, mela, meta nħarsu lejn l-aħħar ħames xhur minn min xhur minn mindu bdejt il-mandat tiegħi, jiena naħseb li u għet nkun umli għawnek li progress sinifikanti sar grazzi għal kooperazzjoni mal kumitat tija kif ukoll il-parlament in ġenerali fuq l-agenda tal-konsumaturi u jiena u kol herqan sabiex nara il-rapport ta' l-agenda tal-konsumaturi, rapport li huwa bazat fuq l-erba pilastri, sigurta, l-edukazzjoni, l-infurzar Is-sigurezza u palissa dan il-kumitat ta' tiħejji dan ir rapport u għet eh, jek fimtewa il-plenarja ta' Mejju se jivvotaw fuq u u kollem il-ħidma fuq l-inizjattivi jimħabra fl-agenda tal-Komissjon maturi inkluż dawn li huma msemmija fil-qatt uniku dwar issu numru 2. Iġifiri jina issa se nitkellem fuq eh, dawn l-erba pilastri. Is-sigurta għal-konsumaturi Ewropej. Naħseb li hawnhekk għamilna progress ta' malajr fuq il-pakett fuq is-sorveljanza fuq is-suq eh, il-kolleġġ adotta dan fit-13 ta' frar f'dan il-pakett hemm propost posti għal sigurtà tal-prodotti, regoli ġodda li ħajġu minn flok id-direttiva twali kif ukoll l-armonizzazzjoni ta' xi minn regoli kif tafu fil-passat kien hemm differenza bejn dawk il-prodotti armonizzati, dawk le kien hemm xi li waqgħu taħt il-Kummissarju Tajjani, xi taħt is-servizzi mm, tara provajna aħna natu razzjonal lil dawn ir-regoli, regolament ġdid fil-pakket inkludi regolament fuq sorveljanza tas-suħu aħna nidejna wkoll eh, pjantazzjoni annwali għas-sorveljanza tas tas eh, mm, 2013 2015 bil-15 eh, skudani, 20 l-azzjoni u għalhekk għan prinċipali tagħna u li il traċċabilità tal-prodotti nagħmluha iktar faċli sabiex nkunu nistgħu nsaħħu wkoll il-kooperazzjoni mal-bdimsieħba tagħna internazzjonali b'mod partikolari iċ-Ċina u mbagħad l-indikazzjoni obbligatorja fuq il-prodotti korra tal-konsumaturi ġifieri eh, tekatjar tal-pajjiż ta' oriġini kif ukoll elementi oħrajn tal-identifikazzjoni tal-prodotti dan se jtejbe l-ar ukoll il- informazzjoni fuq il-katina u dan huwa importanti ħafna xem il-kumitat li qed jisaq fuq il-post oriġini l-etikatjar għal-prodotti tal-laħam, eċċetera. Ġifieri ejja nibdew aħna b'dan il-prodotti, dawn il-prodotti li ma jkunux ikel, ġifiri u l-post oriġni. U nittama li jekk dana jaddim il-Kunsill mill-Parlament, bekk se jkun hemm infurzar iktar immemorat, iktar malajr u nkunu qed nsaxħu wkoll il-fiduċja fuq il-prodotti li jitpoġġew fuq is-suq Ewropew. Fl-istess ħin qed aħna eh, nisħu fuq is-servizzi xi kultant ninsewhom dawn is-servizzi unifukaw biss fuq il-prodotti dwar it-tieni pilastru ta' din l agenda ġifieri l-arfin ta' drittijiet tal-konsumaturi fil-15 ta' Marzu aħna nedejna il- sit elettroniku kollaborattiv eh, għal fuq eh, l-internet mal dwar l-edukazzjoni tal-konsumaturi f'dan il-website hemm materjali differenti għalla li ma li ġew żviluppati fl-Unjoni Ewropea jinkludu wkoll oddot eh, għal lezzjonijiet jew forum jew fora, il-plural ta' forum sabiex u ta' parir pratiku u dan jfoka fuq it-tfal bejn 12 u 18 sena Ma t-tillet bila t-sru informazzjoni li t-nata l-konsumaturi aħna wettaqna l-ewel eh, għatta dialogu mal-partijiet interessati ġifiri negozji l-autoritajiet nazjonali fuq żewġ kwistjonijiet prinċipali mela il-lodot għad qabbil per eżempju il siti elettroniċi sabiex ikun hemm qabbil u mbagħad il-green washing ukoll li inti tiddiskrivi eh, prodott bħala li huwa favur l-ambjent mingħajr l-ebda provi sabiex juru dan. Mbagħad Il-riżultati ta' dawn iż-żewġ dialogi ġew prezentati fi 18 u 19 ta' Marzu waqt l-aħħar summit tal-konsumaturi u naraw kif nistgħu nimxu l qudiem inkluż il-ġbir ta' provi permezz ta' studji dedikati tielet fi pilastru infurzar vera priorità l-istati membri u is-summit għal-konsumaturi ta' xar li għadda dana iffoka fuq dan il-pilastru in partikolari u il parteċipanti dawna saħ u li waqt il-leġislazzjoni tal-konsumaturi konsumaturi ja, wiesa u eh, ta' benefiċċju għall konsumaturi hemm bżonn li l-implementazzjoni tkun iktar armezzata l hemm sejħa waqt is-summit sabiex eh, ikollna iktar koordinazzjoni għall infurzar fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, aħna eh, dejjem qed nittamaw li ma niġux kritikati li Brussell qed tieħu wis setat u il-Kummissjoni mbagħad tieħu rwol ta' Mexxejja u eh, tafu li hemm ħafna pressjoni sabiex din il-ħaġa tisseħħ sabiex nindirizzaw sfidi speċifiċi li eh, il-kummerċ online jipprovdi eh, kapaċità ġdida ta' nfurzar tista' tiġi żviluppata bl-oddot moderni sabiex l-azzjonijiet issiru ta' malajr jkun hemm infurzar aħjar tal-kummerċjanti u għal-konsumaturi u r-regolament fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi tana jrid jiġi użat bissieħu aħna t nistennu revizjoni tal-regolament CPC li huwa mistenni li sir sa lejn l-aħħar tal-2014 ħalibek nkunu nistgħu nsaħħu il-mekkaniżmi ta' koordinazzjoni tagħna waħna se nidu eh, konsultazzjoni pubblika qabel Is-sajf li ġej fi dwar ir-rinviju ir-rimedji l-adozzjoni tal-ADR u l-ODR din leġislazzjoni dan pass kbir il-qoddim għal bnedija mill-ġdid ta' suq intern tafu li fit-12 Marzu il-Parlament ikkonferma l-ewwel ftehim waqt l-ewwel laqari u jumejn ilu eh, ġifieri il-Kunsill għamel l-istess u dan huwa pass enormi għal konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kollha kemm se jkunu jistgħu jisolvu id-diżgwit tagħhom barra mill-qorti b'mod sempliċi, veloċi u bi spejjeż baxxi. Dan huwa wkoll iktar effiċenti għal il-kummerċanti jisew jevitaw il-spes involuti fil-edukazzjoni u jżommu kuntenti il-konsumaturi. Bekk se jkunem eh, tkattir fil-fiduċa l-konsumaturi kummerċanti kif ukoll eh, tkattir fil-dimensjoni digital. Nixtieq nieħu din l-opportunità tal-lum sabiex nirringrazzja żewġ rapporters Lewis Grek li palissa huwa issa sar il-deputat eh, Prim Ministru f'Malta u kelli jirriżenja issa is-suċersur tiegħu ġelek illum u Rosa tun eh, ċer ta' dan il komitat u Surħaba. Konx ringrazzja kall-impentijak permezz ta' dan l-ebben eh, irnexxielna aħna niksbu ftejm eh, malajr ħafna veloċi ħafna u bilanċat inti imma igwan penjat li jikolna pjattaforma tal-ODR u aħna impenjati li namlu dan, natu din il-pjattaforma, u kol sabiex noħorġu l-indigwida ta' implementazzjoni għall-ADR u aħna u kol sen adottaw miżuri li jissu jipromovu l-ADR u l-ODR fl-Unjoni Ewropea kollha kemmin dwar il-rinviju kollettiv nixtieq ngħidilkom li pilastru ieħor Eh, dan huwa pilastru ieħor li huwa importanti il mela l parlament l-Unjoni kellhom eh, eh, ukoll influenza fuq dan jiena wkoll konxju tal-opinjonijiet tal-partijiet interessati tal-Istati membri il-fema tiegħi li għandna bżonn li jkollna affas kollettiv għalla dan ir-rivija kollettiv u il-Kummissjoni qed tistenna li toħroġ b'inizjattiva waqt din is-sena u jiena qed naħdem bi kooperazzjoni mill-qrib mal-Viċi President eh, Reading u Almunja sabiex ikollna inizjattiva konġunta forsi din l-inizjattiva mhux se tkopri l-istennijiet ta' kulħadd imma xorta waħda li jiena naħseb li dan ħajkun pasta Apple qudiem fuq eh, dossier li huwa komplessi ma importanti ħafna raba pilastru tal-aġenda l-integrazzjoni tal-interessi tal-komunaturi li jsiru politiki settorjali. Mela, e, source prinċipali ta' fil misjut fuq din l-agenda u għal approċ komprensiv lejn il-politika tal-Kommissjoni. Dana jgħidilna xinu ma' setturi ta' priorità, servizzi finanzjarji, digitali, l-enerġija, trasport, l-ikel, kif ukoll il-konsum sostenibli. Jien qed naħdem mill-qrib mal-Kummissarji tiegħi għalli bekk mm, eh, fil-kolleġġ tal-Komissarju sabiex naċċerta li dawna jiġu implementati. Per eżempju, flimkien mal-Komissarju Barnier parizza qed nifinalizza l-inizjattiva legislativa fuq kontijiet bankarji fl-aħħar u dana se jiftaħ E, suq tal-kontijiet tal-bank billi tejbu e, trasparenza u il-mizati li jitqablu e, u li u koll ikonem inqas ostakli involuti jekk wieħed jiddeċidi li ibiddel il-kont tiegħu u sabiex ikun hemm aċċess iktar faċli u malajr għas-servizzi bażiċi. Jiena wkoll ħerqan li dawn jiġu adottati mill-kulleġġ minnu fih ir revizjoni ta' direttiva bħalissa t-nifinalizzaw it-transpożizzjoni fil-liġi nazzjonali aħna se nippubblikaw rapport fuq l-implementazzjoni iktar tard din is-sena u se nibnu fuq l-evidenza tal-istudji li palissa tisiru mill kontratturi eh, esterni. Din is-sena se naraw ukoll kampanja ta' informazzjoni fuq id-drittijiet tal-konsumaturi viżavi l-Irlanda, Spanja, <clears throat> Ċipru u Malta dwar il-pensjonijiet eh, bħalissa qed inħejju dokument li se jkun ta' bażi għal konsultazzjoni lan se jkun sabiex nidentifikaw kif approċċ koordinata tal-Unjoni Ewropea se jtep il-konsumaturi il-protezzjoni tagħhom u aħna wkoll nidejna studju sabiex neżaminaw il-kawżi l-konsekwenzi ta' eh, li kun hemm dejn żejjed għax ovvjament eh, issa sar vera faċli li inti tieħu self ta' flus sabiex insolvu l-sitwazzjoni <coughs> attwali ta' kull stat membru sabiex nidentifikaw meżuri sabiex aħna eh, intaffu l-impatt. Ir-riżultat ta' dan l-istudju daqs se jkun disponibbli u aħna dan sejjejna nidentifikaw azzjoni possibbli futura fil-qasam tal-enerġija aħna tinsegwu id-dialogu mal-partijiet kollha interessati u din is-sena nifukaw fuq il-kontijiet elettroniċi u kif nistgħu ntejbu l-ġestjoni tal-enerġija minn mela naħa tal-konsumaturi. Riżultati se jiġu prezentati fil-forum eh, dwar l-enerġija ċittadini fil-ħarrifa li jmiss u mbagħad fil-qasam tal-teknoloġija digitali għandna se nippubblikaw is-sejbiet ta' studju ġdid dwar l-aċċess eh, fuq l-internet u mill-perspettiva tal-konsumaturi. Bekk dan se jagħti wkoll informazzjoni ta' valur dwar l-affarijiet li għati jridu jsiru sabiex jottamizzaw il-kondizzjonijiet tal-konsumaturi sabiex ikollhom aċċess u l-użu ta' servizzi tal-internet. Ċer su njuri bħala konklużjoni jiena nixi nisħaq li sabiex nimplementaw l-aġenda eh, tal-konsumaturi b'mod xira ah, din il-ħaġa se seħ permezz tal-programm 2014-2020, eh, eh, eh, program tal-konsumaturi u jiena u koll qed sinsera fuq dan il-komitat sabiex jisħaq fuq il-progress ta' suq tal-konsumaturi u għal-konsumaturi jiena u koll herqan li nisma din l-iskambju ta' opinjonijiet. Well, thank you very much indeed for that very comprehensive. Nishtiq nirringrazzjak għal din eh, l-opinjoni u ħat nota tan l-attivitajiet eh, u aħna ferm kontenti għal kem eh, ħatkun sfida li nasan biex nkunu nissaw wieġbu għal dan u kolla, xorta għata aħna ħerqani li namlu dan. Għaddi stmin kellima l dissa kellima li xu jitkelmu, għaxar kellima għanna nofsija sabiex namlu dan, nix nfakkarkom li nofsija biss Jena naħseb li rridu nibdew jekk nixtan nixġerixi bis-Sinjura Gepard un sur Schwab un bat mafxek il-mexeja l-oħra tal-gruppi jixti u jitkenmu. Sinjora Gephardt, Sur Schwab, senati priorita li sinjura Gephardt għax naf li hija entuzjasta ħafna dwar il-kont bankari peress li kienet rapporter tagħna fuq dan il-punt, għalhekk eh, senna il mikrofonu Eh, għet nara vera titħa eh, għalek nadillek il-mikrofonu un-bat eh, nitlop il-xur swab jitkellem bot se mm, nati ordni l-lista. Mela, jek joġobkom zom fil-qosor għax ma nixuqx li surtajan jisbġa jistenna ħafna. Herr Borg, für die wirklich sehr ausführliche und verständliche Ausführungen, die... Grazie, Sir Borg, prezentazzjoni komprensiva u luċida ħafna illi tipprometti tajjeb. Jina xtaqt nitkellem fuq ħafna punti imma illum mhux ser nitkellem dwar il-punt dwar il-remedju kollettiv għaliex naf li sur Tarabella ser kun qed jitkellem imma hemm xi punti li iva nixtieq nitkellem dwarhom. L-ewwel punt kif għal Melkem l-aċċess għal kont bankarju din hija inizjattiva illi jena ressaqta fil-Parlament Ewropew permezz ta' rapport fuq inizjattiva propja għaliex iva qegħdin naraw li hija problema pjuttost urġenti. Is-sur Barnier għalinna illi ser joħroġ xi ħaġa dal-waqt imma ma nafux kemm ser tieħu żmien din, għalunna li suppost kellha tkun qudiemna fi frar jew marzu l-iktar tard. Forsi tista' tgħidilna meta nistgħu nistennewha għaliex iċ-ċittadini qed jistennew ħerqana. It-tieni punt, inti semmejt il-kampanja dwar il-drittijiet tal-konsumaturi li inti xtaq tagħmel f'ħafna stati membri. Naħseb li hija idea tajba, forsi kummissarju. Tkun idea tajba jekk il-Kummissjoni tkun tista tara drittijiet illi aħna ġilidna jom u għassigurajni jom ċittadini f'dan is-settur f'dawn l-aħħar ftit ta' snin. Tniżilhom, tiktibhom bil-miktub fuq dokument kif kien għamel komissarju Banja ħaġa simili imma dan namluħ għal drittijiet tal-konsumaturi għal ċittadini. Għalix naħseb ta' min li namlu xaħġek meta naraw l-Europa li qegħdin nippruvaw nibnu tkun idea tajba li kieku il-persuni kunu jistaw jifmuha. Għalix spiss dawn id-drittijiet jiġu riflessi f'direttivi li mbagħad ikunu rridu jiġu trasposti f'liġi nazzjonali u jiġu konċepiti bħala liġi nazzjonali. Forsi hawnhekk nistgħu ngħinuhom jifmu li din hija liġi Ewropea li qed tagħmel li eh, tkun ta' benefiċċju għal konsumaturi u ċittadini. Forsi tista' eh, tagħmel hekk. Issa, kellim li jmiss imbagħad il-Kummissarju biex jiġi bħala tliet punti. Ma nervu xwab. Grazzi President, Komissarju. Jina kon sodisfat ħafna illi nara l-approċ impenjat illi inti urej, flower teacher fil-portafol tiegħek inti hija xaġa tajba li inti qed tindirizza l kustjoni ta' infurzar, infurzar ta' dak li diġà deċidejna, ta' dak li diġa' ġi deċiż fl-istati membri. Għaliex hemmhekk jolqod fil-laħam il-ħajrajna il-direttivi, il ġile tal jom il-kommissarju, u l-istess japplika sorveljanza tas-suq. Jina sodisfat li inti ħdimt ma diġi industrija sabiex issib kompromess għalli jkun hemm sorveljanza tas-suq minnaħa u minnaħa l-oħra wkoll ikun hemm il-sigurtà tal-konsumaturi u tal-prodotti. tal konsumaturi u tal prodotti kwistjoni li torbot ma dik li qalet is-Sinjura Gebhardt. Hija proposta pożittiva, iva rridu nitkellmu iktar dwar dak illi ksibna u inqas dwar dak li għadna ma ksibniex. X'tista' tagħmel biex tiżgura li l-infurzar eh, fl-istati membri naraw xi progress hawnhekk tkellimna dwar l-affidibilità fit-toroq l-istati membri jixtiequ li jkun hemm direttiva irridu jżommu ċertu dispożizzjonijiet nazzjonali, nistgħu nipperswadu l kunsill biex dan e, jitwetta f'regolament biex niżguraw li s-suq komuni jibqa' suq uniku wieħed. Is-sur Bozoj, mbagħad is-sur Tarabella, is-sur Hanslik u s-sur Rochefort għal grupp li jmiss. Iva jinser nżom fil osor ħalli nkun nistgħu nibdew fl-erba mal saru Tajani jiena rapporter għal dan il-Komitat eh, dwar id-direttiva ta' trasparenza jiena fassalt l-opinjoni għal Komitat Imko u jiena naf li inti dan l-aħħar emendajt adottajt il-proposta emendata għad direttiva ta' trasparenza u involvejt ukoll ħafna mill-emendi tal-Parlament Ewropew ħafna mill-emendi li dan il-Kumitat kien vota dwarhom. Din hija inizjattiva importanti għal Parlament imma aħna nafu li hemm ċertu staġnar fil-Kunsill. Mistoqsija tiegħi, Kummissarju, għandek xi rispons mill-Kunsill dwar il-proposta reveduta? U xinu huma il-passi illi inti għandek moħok illi tieħu sabiex tiffaċilita ftehim bejn iż-żewġ istituzzjonijiet dwar din id-direttiva. Ittinu l-aħħar mistoqsija torbot ma' kwistjoni li hija bejn il-protezzjoni tal-konsumaturi u s-saħħa qed nitkellem dwar it-tamir mediku. Il-Kummissjoni Ewropea qed proposti tajbin fejn il-konsumaturi huma salvagwardjati mill-proċeduri kollha illi għandhom jgħaddu minnhom il-tamir mediku qabel jitpoġġu fis-suq, iżda jidher illi tixtieq tibdel il-filosofija tiegħek ta' taħt fuq iddaħħal l-istess rekwiżiti u l-istess proċeduri bħal tal-mediċini. Aħna din nitkellmu dwar prodotti totalment differenti m'għandniex privattivi fuq it-tamir mediku, l-impatt fuq il-konsumaturi, fuq il-pazjenti ikun differenti, id-dinamika tas-suq hija aktar b'saħħitha. Bekk, x'inhu ma l-intenzjonijiet sabiex tikkomunika aħjar mal-parlament eh, dwar id-differenza fost il-żewġ prodotti, grazzi. Thank you, Mr. Chairman. Um, Grazzi, President, Sinra Gebhardt qalet li na wedejt ħafna. Jiena naħseb illi jiena bivajt inwiet dak illi jista jinkiseb biss għaliex inili fil-politika 30 sena u naf xi ġifieri meta wieħed jagħmel weda u ma Iva, jina għedej ċertu affarijiet, għalli kon naf li ser nwetta, ser niksab rizultati, bħal per eżempju dak li għamilt fi rigward ta' direttiva ta' tabak, u meta nitkellem dwar id-direttiva eh, tal-banek, eh, il-trasparenza, jina kolli nejt li lakin tort ta' surbanja l-qas torti li kienem dew minn ċkejken fit-nedija. Imma jena nista' ngħidilkom illi diġà niżilt għal eh, xar li ġej fl-agenda tiegħi konferenza stampa sabiex innedi id-direttiva. Ser tkun tkun xi ħaġa straordinarja jekk jiena ma nediex il-xar li ġej. 99 fil-mija ser nagħmel dan f'Mejju, tiġi adottata mill kulleġġ u tkun imsejsa fuq tliet prinċipji li inti semmejt u li inti ħdimt li jom. Jiena nilqa l-proposta tiegħek dwar il ċarter għal drittijiet tal-konsumaturi l-iktar issa illi aħna drajnieh is-suq waħdieni anke jekk hija straordinarja kif xi drabi minn ċertu naħat ikun hemm argumenti kontra is-suq waħdieni eh, li narġgħu nagħmlu ċertu ostakli, kif jiġri incident, għalli rajna, xġarek xa tiksar il-liġi f'pajis partikolari, l-effetti nħassu fil-pajizi kolla. Imma għanna nisfaxxaw is-suq waħdini minħabba l-effetti le. Rridu nizguraw illi dawk li kisru l-liġi jinżammu responsabli u napplikaw ċertu sanzjonijiet l-istess japplika għal Schengen xaħat li b'rekord kriminali jitċaqlaq minn posta l-liħor għanna nalqu Schengen le għanna nikkontrollaw, għanna jkonna forzar aħjar u ksib ta' informazzjoni aħjar. Il-Schengen hija ħaġa pożittiva fl-opinjoni tiegħi. U suq wahdini u koll u għal ta' xewka tal-Unjoni Ewropea. U f'dan ir-rigward jiena wieġeb u ukoll għal kumment ta' Andrea dwar kif nistgħu insaħħu il suq wahdini, billi naħdmu favorieħ u billi nirreklamaw l-effetti għal konsumaturi kien fi rigward tal-prezzijiet, tal-kompetizzjoni, id-disponibilità tal-prodotti għall-inqas fil-pajis li nġej minnu e kif aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea kien hemm effett immedjat ta' paragun tal-prezzijiet grazzi għal-munita unika wkoll, imma grazzi għas-suq waħdin u kien hemm żieda fil-livell ta' u wieħed jista' joqgħod jiverifika l-prezzijiet l-emmula unu jkollu aċċess aktar faċli għal-prodotti. Sur Buzoj għamel kumment dwar it-tamir mediku. Għalla ewwel parti tal-mistoqsija, biex nwieġeb għall-ewwel parti tal-mistoqsija jien nixtieq ngħid li jiena darba Bista surtajani fil-Kunsill meta ġid diskussa din il-kwistjoni. Imbat ma kellix kuntat ma sur tajani dwar din il-kwistjoni minn dak iżmilla u naf li ġej fl-erba issa imma l-esperjenza tiegħi f'dik il-laqa tal-kunsil kienet illi jiena kont qed niġilet waħdi u li kieku ma kienx spiritu ta' kolleġjalità jiena ma nafx kont nagħmel. Lix jiena eh, rajt illi kulħadd beda jgħid illi aħna lanqas għandna nivvutaw kontrija, imma l-Komissjoni għanda tirtira mill-ewel. Nejdilkom l-azzjonijiet li jena rajt meta jena tkellimt u dim il-Kunsel dwar trasparenza tal-prezzijiet, it-tamir mediku. Jekk fimtek sew, mannix nitrattaw palli kiku eh, kien, kienu medicini. Iva naqbel miegħek, dinja industrija li edha titkattar u importanti fi żmien ta' kriżi ekonomika u tagħti lill-Ewropa eh, spinta kompetittiva meta mqabla ma' pajjiżi oħra, ma' reġuni oħra fid-dinja. U għalhekk ejjew ma noħonqux lil din l-industrija u ma nagħmlu xejn ħalli ma noħonqux lil din l-industrija. Ejjew nipproteġu lil pazjenti għaliex il-konsumaturi, il-pazjenti huma konsumaturi skont kif qed jara l-affarijiet. Iva, hemm bżonn ta' skrutinju qabel mal-prodotti tqiegħed fis-suq, hemm bżonn ta' skrutinju wara li l-prodotti tqiegħed fis-suq, imma l-proposta tal-Kummissjoni hija kontra li jkun hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni sħiħa qabel mal-prodott jidħol fis-suq eh, fuq l-istess livell tal-farmaceutiċi għal tamir mediku. Tajjeb wis, il-ħin qed jafas kif tista' tara u jekk jogħġobkom kollegi ser nitlobkom sabiex il-mistoqsija tagħkom tkun marbuta biss ma' suġġett wieħed Sur Tarabella, Sinjor Hanslik u Sur Rochefort. Jena ser xejrilkom il-baket tal għandi hawnhekk jekk taqbżu l-ħin Sur Tarabella, President Kommissarju, Sinjora Gebhardt, kixfet is-segret li kelli li kont se nitkellem dwar ir-rimedju kollettiv. Hija din hija kwistjoni li narawha tfetx darba wara l-oħra. Il-Kummissarju jiġi bil-portafol tiegħu jgħid li hija priorità rimedju kollettiv inna nitkellmu dwaru 25 sena green papers, white papers, sensiela sieħa ta' dokumenti smieħ. Iżda din hija proċedura fejn? Illum minħabba il multipliċità ta' swieq illi qed nindirizzaw teknoloġiji ġodda, mobile phones, karozzi, prodotti medicinali u koll. Minħabba ċertu problemi fil-breast implants, per eżempju, rajna illi konsumaturi jistaw ikunu vitmi ta' ċertu tip ta' industriji u bekk jinġabru fl-imkien u jieħdu azzjoni kollettiva u dim il-qorti. Dan huwa ta' interess għal konsumaturi Ewropej. Sur Almunja, Sinjora Redding, eh, semmejtom għet li għet jippreparaw xi ħaġa miegħek Sinjora Redding fil-5 ta' Marzu illi għadda qalet bħala segwitu għal mistoqsija orali dal se nispiċċa President qalet li hija ser tkun qed tirrifletti dwar din il-problema ilha inna nagħmlu dan għal 25 sena inti għed li hemm possibilita illi kunem xi li ser nafdawk u nittamaw illi naraw xi ċaqliq. Meta ser naraw dan iċ-ċaqliq? U dan jinsab fil-pipeline tijak u nittama li jiva jinsab. Sinra Hanslik. Grazzi sew President, jien ixtieq nitlob skuża. Imma jinser nitkellem għal aktar minn minuta għandi tlet mistoqsijiet ta' sew importanti dwar id-direttiva għat-tabak li aħna qegħdin inħejju l-Kumitat MV l-ewwel net. Sigaretti elettroniċi li fihom in-nikotina. Il-proposta tal-Kummissjoni stabilixxi limitu massimu u wara li jinqabeż dan il-limitu is-sigaretti għandhom jaqgħu taħt ir-rekwiżiti medicinali, direttorju medicinali il-soluzzjoni tista' twassal għal proibizzjoni, il-proposta tista' twassal għal proibizzjoni ta' sigaretti elettroniċi, tista' tikkonferma hemm teddida li jiġu projbiti sigaretti elettroniċi u kemm għandha bżonn kumpanija medja sabiex tikseb permess skont ir-rekwiżiti ta' din id-direttiva. It-tieni mistoqsija. Il-Kummissjoni trid illi tevita illi żgħażagħ jibdew ipejpu U bekk għaliex il-Kummissjoni trid iddaħħal il-prodotti ta' tabak ġodda. L-aħħar mistoqsija. Il-fabriki fejn il-prodotti tal-tabak jiġu prodotti u il-post tal- fejn kunem il-plantations tat tabak jindikaw li ċertu pajizi jistaw jintlaqtu mod differenti. Tista' tgħidilna l-Komissjoni ser jiġri kif jiddaħlu dawn is-sorsi ġodda? Tkellem li miss. Grazzi Kummissarju, inti tkellimt dwar il-budget fl-aħħar tad-diskors tiegħek. Iva ser ikollok l-appoġġ eh, budget tal-protezzjoni tal-konsumaturi u għet mill-iżar budget fl-Unjoni, imma aħna minna tiegħek qegħdin nistennew il intitejna naqblu mal-Kunsill dwar dawn il-kwistjonijiet, jini nitkellem dwar punt li ma tax nitkellmu dwaru, il-kriżi ekonomika fl-Unjoni Ewropea, f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, tanti gravi illi il-konsum qed jinbidel f'ċertu pajjiżi qed naraw xejri differenti. Iskambju ta' prodotti mill-konsumatur għal konsumatur, il-beħ il-siti ta' Arkant, jien nixtieq ngħid il-Kummissarju u l-Kummissjoni illi jiena nixtieq li intom tqisu dawn il-forum ġodda ta' konsum u tiżguraw illi jkollhom l-istess tip ta' protezzjoni bħal forum l-oħra ta' konsum u jkollhom il-qafas legali meħtieġ bħal kull tip ta' konsum tradizzjonali jew klassiku. Fi żmien ta' kriżi hekk joġobkom qisu dan il-punt u waraw x'impatt jista' jkun hemm. Grazzi tassew, issa ser nistidan il-komissarju sabiex jwieġeb iżda qabel nagħmel dan it-tlieta li jmiss biex tkunu lesti bil-mistoqsijiet qosra tagħkom Sinjura Kora Sabin, eh, Sinjura Styler u Arias Kunu lesti il-komissarju Dwar ir-rimedju kollettiv jiena Iva ser inwetkom u żgur minn dak li qed ngħid ser nieħdu azzjoni li ma nagħmlu xejn mhix alternattiva. Ma nistax ngħid x'ġara f'dawn l-aħħar 25 sena għaliex inili hawn biss ħames xhur. Imma nista' nwiet għaliex għandi tarif ġust naf l-affarijiet kif inhuma ser ikun hemm inizjattiva din is-sena Issa, palissa qegħdin niddiskutu x'tip ta' inizjattiva ħan jieħdu fih dan il-Kummissjoni imma fil-ġimgħat li ġejjin ser noħorġu b'inizjattiva u ser inħabru. E, x'forma ser ikollha din l-inizjattiva. Jekk trid l-opinjoni personali tiegħi jiena naħseb li nagħmlu x'nagħmlu dan għandu jwasal għal leġiżlazzjoni dwar dan il-punt. Jiena matul ismiħ tiegħi qed illi jiena kont favur rimedju kollettiv jiena votajt favur fil-Parlament Nazzjonali meta aħna għaddejna l-leġiżlazzjoni dwar ir-rimedju kollettiv m'għandix problemi personali. Ovvjament il-politika hija dwar l-arti tal-possibbli u xi drabi nagħmlu kejkna imma passiċ kejkna il qoddim u sakemm jibqaw jkunu l qoddim dawn il-passi naħseb li mhux ser problemi. Imma ser ikun hemm inizjattiva. Dan eh, mhux ser ikun dezert u xi ċimiterju ta' ideat imma ser tkun ħaġa pożittiva sabiex nimxu l-qudiem anke jekk inna nistenna ħafna din l-inizjattiva. Fjament meta wieħed idum jistenna għal xi ħaġa jista' jkun illi ma jkunx daqshekk kuntent meta din xi ħaġa titħabbar imma jiena nassigurakom li se nimxu l qudiem u mint nistenna tassew serjetenna. Dwar is-sigaretti elettroniki, elettroniċi u l-prodotti ta' tabak ġodda u l-effetti li jista' jkun hemm, is-sigaretti elettroniċi diġà jinsabu fuq is-suq fis-suq. Meta xi ħaġa diġà tkun fis-suq, l-aħjar ħaġa hija li aħna nirregolamentawa kemm jista' jkun għaliex jiena iva naqbel. Ma'kom jew jiena fimt il-messaġġ tiegħek illi s-sigaretti elettroniċi jistaw jagħtu sens faz ta' sigurtà lil min ipejjeb jew lil minn kien ipejjeb għaliex jaħsbu li m'għadhomx ipejpu u memx duħan fis sigaretti elettroniċi imma nafu illi l-effett jagħmel dannu jagħmel ħsara lis saħħa tagħhom u kieku jinkelli nedi kampanja kont nedi kampanja dwar is-sigaretti elettroniċi. Bekk aħna provajna ndaħlu dan threshold dan il limit u massimu sabiex ma nagħmlux wis regolamenti. F'din l-istituzzjoni id-direttiva attwali eh, tat-tabak irċeviet appoġġ mifrux importanti li rapporter fil-Kumitat Envi qed jipproponi aktar restrizzjonijiet pal pereżempju il jar bla stampi. Fil-bini liħor, fl-istituzzjoni l-oħra fil-Kunsill, ovvjament, mhux ser tkun xi ħaġa faċli, lanqas hawnhekk, imma eh, fil-Kunsill zgulli le. Dan għaliex hemm xi kwistjonijiet nazzjonali bħal sigaret tirqa, islam cigarettes, jew il-tomit, speċifiċi jew xi prodotti eh, tat tabak reġjonali tradizzjonali iżda l-akbar oppożizzjoni mhix mill-Ministri tas-Saħħa imma mill-Ministri tal-Kompetizzjoni u l-Ekonomija u ġejja mill-kwistjoni tal-ekonomija, impjiegi u flus. Hawnhekk irid noqgħod attent ħafna kif nesprimi ruħi għaliex marriċ nistema bħala antipatku. E Il-komissarju irrit jiprofa innaqqas il-numru ta' persuni li jpejpu fl-Unjoni Ewropea u l-mira tagħna għana li nnaqsu bi fil-mija fuq perjodu ta' ħames snin. Iġifiri 2.4 miljun persuni li pejpu anqas. Issa, dan ser ikollu xi effett ekonomiku ħażin negattiv fuq xi pajjiżi iva jinek naħseb imma ser ikollu effetti pożittivi wkoll ekonomiċi pożittivi għaliex il-flus illi ser jiffrankaw dawk li kienu jpejpu ser jiġu festiti f'naħa toħra f'partit oħra tal-ekonomija u forsi ser noħolqu aktar impjiegi. Imma mingħajr ma noqgħod eh, niprofa Niprofa ninstema bħala persona li tikkalkula l-affarijiet jien nixtieq ngħidilkom illi jiena għandi nippromovi minn pejja bħalli l-ekonomija taħdem aħjar, nista' ngħidilkom hekk. Imma aħna rridu niġġieldu t-tipjib għaliex nafu li l-ispejjeż ispiża għall gvernijiet hija ta' biljuni, jekk aħna rridu nirħqu l-għanijiet tagħna nifrankaw biljuni li mbagħad nistgħu nużawhom servizzi soċjali fi sptarijiet. Apparti li frankar għall-istess individu għall-persuna. Ser ikun hemm xi dbatija, iva ser ikun hemm xi dbatija, imma jiena nemmen illi ser niksbu aktar. Iva, isni Iva l-Kommissjoni hija lesta li tagħmel kompromess għappart il-kwistjonijiet eh, tal-qalba tad-direttiva, imma se nippruvaw insibu kemm jista' jkun bil mifruġ fost l-Istati membri. Dwar il-kwistjoni tal-kriżi u x-xejriet tal-konsum minħabba l-kriżi, kif semma fil-kuntest tal-Aġenda tal-Konsumatur, il-Programm tal-Konsumatur, Jena darba f'konferenza mal-NGOs staqsewni għaliex qegħdin niddiskutu ir-regolamenti tas-suq intern u l-protezzjoni tal-drittijiet tal-konsumaturi. Meta f'xi pajjiżi m'hemm xejn xi kunsmat. Ir-reazzjoni tiegħi kienet din aħna neħtieġu aktar regolamenti, aktar promozzjoni ta' drittijiet tal-konsumatur f'waqtiet ta' kriżi għaliex il-vulnerabilità tal-konsumatur tfeċ hekk kif tfaqqa l-kriżi Min ser jisofri l-iktar minħabba l-kriżi ekonomika fid-dinja tal-konsumatur? Ser ikunu dawk l-aktar vulnerabli minħabba l-età, l-kondizjoni soċjali tagħhom. U kol minħabba l-introduzzjoni ta' sistemi ta' frodi, ta' tamir ġodda, ta' tamir ġdid li semmejtu li tista' tpoġġi situazzjoni tal-konsumatur pożizzjoni għar mill-li kienet, u għalek irdu noqodu attenti fi żmien ta' kriżi sabiex niproteġu drittijiet tal-konsumaturi. Mod partikolari, il-konsumaturi vulnerabli. Grazzi, issa it-tlet kellima, imbat, tamma li jkunu mistoqsijiet fil-qosor sinjora Korazza Bilt, sinjora Styler u sur Arias. Kjoġobkom, sinjora Korazza Bilt. Consumers Il-konsumaturi fl-Europa kollha qed jittilfu l-fiduċja fil-fornitura tal-ikel. Et naraw et jirġa jidħol nazjonalizmu, nis inkwetati wara l-iskandalu tal-laħam ta' zimel. Jina nishtiq nilqa eh, risposta eh, tal komissjoni eh, taħħa meta kien hemm l-iskandalu tal-laħam ta' zimel. Għandi tliet mistoqsijiet. L-ewwel net traċċabilita fil-pjantazzjoni qed tajdu li tridu taċċeleraw l-adazzjoni fuq l-etikettjar eh, tal-laħam mandatorju eh, kien eh, rapport kien, suġġett li ħat sibu jien meta kont rapporteur. Din hija talba li għandna mis konsumaturi għal iktar treċċabilità. It-tieni e mistoqsija hija jistaw il-kumpanija jidunna jiddispjaċina mux it-tortana ġaħna ma konna nafu xej fuq il-fornituri tagħna kif ġara sissa. F'dan il-kas min se jkun responsabli lejn il-konsumatur. Nistaw aħna nintroduċu fir-reviżjoni li qed nippreparaw fir-regolament 802-2004 eh, eh, eh, il-possibilità li nsaħħu l-pini sanzjoniet li kunem miktar kontrolli u testijiet. Dan huwa biżejjed u rridu natu iktar aċċess għal suq il-violazzjoni intenzjonali tal-liġi. Eh, Ija e, bizzejiet għax huwa diffiċli li wieħed jara l-intenzjoni. Umbat jien nixtieq nirringrazzjakom, e, komissarju, għal risposta li tajt għal mistoqsija bil-miktub illi tiegħi u nixtieqek inti titkellem mal-industrija għax ir-reazzjoni ta' paniku illi kien hemm fuq il-ikel eh, mhux biss ta' meta eh, reġgħu ġabru l-ikelu remewħ meta qed tgħid li int illi mhix kwistjoni ta' sikurezza tal-ikel imma ta' imma ta' għax il-lażanje u l-laħam seta' kien seta jirġa jamlulu tikketta ġdida u jirġa jimbih. E, Jek joġok, għajt li ek l-industrija biex ma naħlux u e, għax l-industrija qed tajt lill-konsumaturi li għakwistjoni ta' sikurezza tal-ikel. U mux veru. Grazie. Grazie, komissarju. L-Europa hija l-iktar post fejn jużaw l-alkohol fid-dinja. U hemm ħafna imwiet bejn Zaza eh, ta' 25 sa' 29 sena. Eh, hemm seminar li jismu Calling Time u qed jużaw il-politika pubblika eh, hemm il-health lines u hemm il-kolleġġ reali ta' mm, ta' tobba. Ija ħaġa id-dispieċina nafu li diġi kultura uh, saħħa u tassazzjoni uh, Eh, kolla kollha ġew mistidnin, però ma ġewx eh, mux se jiġu f'dan il eh, f'dan il f'dan seminar Et nara li anke hawnhekk hawn Sinjor Testori li hija il-kap tal-DG jekk jogħġbok tista' tajdilom illi aħna fl-Iskozja għandna din il-kwistjoni tal-minimum pricing u u importanti li l-politiċi kunu prezenti kif tafu l-industrija eh, skoċiza se tiħu l-gvern u dim il-qorti fuq din il-kwistjoni. Eh, Il-Sinjura Arias, il-Sur Arias. Grazzi, President, l-għannet, nir-ingrazzjak tal-din il-laqa. U nishtiqek nir-ingrazzjak u kol tal-informazzjoni li tajtna. Ta Jiena koordinatur ta' grupp ta' ħidma fuq il-materjali digitali, nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-ħidma tiegħek biex iżid il fiduċja fost il-konsumaturi fil-digital agenda. Issa, l-inizjativa li ninformaw il-konsumaturi online hija inizjattiva tajba. Eh, u dina fl-istess direzzjoni u edha iżid il fiduċja fost il-konsumaturi. Eh, li għanna bżonna aħna f'dan l-ambjent digitali ġdid. Però mhux biss għandha titfassal din l inizjativa ma għanda taħdem tajjeb ukoll. Inti ħdimt skont kif aħna għadna meta bdejna b'din il-kommissjoni għall smis u għall-konsumaturi, mistoqsija tiegħi għadi, x'tip ta' inizjattivi oħrajn intkom għandkom f'moħħkom li tużaw fil-suq intern digitali biex iżidu l-fiduċa tal-konsumaturi u biex tiżguraw anki li dawn il kumpanniji jirrispettaw il-regolamenti. Issa nista' ngħidilkom diġà nittamaw li nkunu nistgħu nisimgħu il-professur Credo Campos u s-sinjura Charles Moza u l-kellima l-oħra li semma il-president illi huma l-kelima li se jagħmlu l-mistoqsijiet li jmiss. Issa ngħaddu għall-Kummissarju biex jirrispondi għal dawn it-tlet mistoqsijiet li għadna kif smajna. Nibda bil-skandlu tal-laħam tal żiemel għax din hija kwistjoni importanti. U hija kwistjoni tal-konsumaturi u dan huwa l-aħjar forum biex niddiskutu din il-kwistjoni. Anki wara li saru testijiet kollha, Eh, li kienu rakkomandati mill-Kommissjoni kollaborazzjoni mal-Istati membri, anke kienu eh, rakkomandazzjonijiet il komissjoni ma setax tobbligom jagħmlu dawn it-testijiet lill istati membri. anke jekk aħna għanna kofinanzjament ta' 75%. Imma rrid li l-istati membri kollha ikkooperaw u bej wieħed ieħor terz għamlu anke iktar testijiet minn dawk illi aħna rakkomandajna biex natikom eżempju eh, E, Ġermanja 250 u għamlet 800. Ir-Renju e, Unit e, għamlet testijiet fuq il-żwimel kollha fil-beċeriji kollha tar-Renju Unit. U kienem hemm oħrajn ukoll li għamlu iktar milli aħna tlabnihom Issa, jekk intkom istaqsuni jekk għanniex bizzejiet leġislazzjoni ta' traċċabilità, id-dinkom iva biex nitikom eżempju wieħed. Nintkom tafu bil lazanje eh, tal-ċanga li sabu fil-supermarket eh, Fren Unit. Fi żmien ftit sigħat wieħed jista' jirrintraċċa il-laħam eh, fejn eh, ġi proċessat, fejn minn fejn ġej u kif wasal fis-supermerkat Ingliż. Mela, il-kwistjoni issa, jekk aħna għannix nestendu l-etikettjar tal-posta oriġini mill-ċanga friska u prodotti oħrajn li jissa tafu li ħannu ġu estizi anki għall tal- eh, għall-ħma oħrajn tal-majjal, eccetera. E, jekk għannix naddu anki għal laħan proċessat, miex biss kwistjoni ta' ta' traċabilità imma ta' trasparenza u informazzjoni lejn konsumatur. Imma l-iskandlu tal-laħam ta' zimel, xorta kien jiġri kiku kellna diġa il-tiketjar e, eh, tal-posta oriġini. Kienet frodi fit-tiketjar. Eh, naturalment, grazzi għat-testjar dan aħna konna namlu testi għal batteri, imma mhux għal elementi kostituenti tal-laħam. Issa imħabba dal ta, ta dan it-test ta' DNA konna najdu iva dana kien laħam tal-ċanga imma kellu perċetwali tal-laħam tal-żimer. Issa, hemm stati membri li huma favur ta' din leġislazzjoni. Li ħaġa sempliċi nistgħu ngħidu hija iva, jiena se nimxi il-qudiem bir-rida mar-rida popolari. Però xorta jiena irrit nistenna li kunem il-rapport ta' evalwazzjoni ta' impatt illi il-parlament ikun kien tal-iskadenza tal-aħħar ta' din is-sena u aħna se nippruvaw ir-rapport inħejjuh sal-aħħar tal-sajf ta' din is-sena. Tliet xhur qabel jiġifieri, u bbażi dan ir-rapport imbagħad naraw eh, x'nistgħu nagħmlu. Hemm pożizzjoni differenti fost l-Istati membri jekk din il-proċedura nix nadutaw u le hemm minu kontra bil-miktub eh, għax din hija kwistjoni li kienet ġat eżisti eh, kien hemm dawk li kienu favur bil-miktub u dawk li kienu qabel favur kontra wissa a favur ma dan jiġri spiss fil-politika u irridu naraw il-pis amministrativ li rappresenta. Però kif diġa għad fil-Komitat tal-Kultura jina għandi moħi miftuħ din il-kwestjoni, naċċen flessibli u naraw x'se jiġi x'se jkun fih ir-rapport fuq l-ispejjeż amministrativi ta' din il-miżura. U iktar faċli f'każijiet oħrajn ngħidu illi Eh, eh, dan il-ġugarelli jew din il-washing machine saret fiċ-Ċina jew f'Malta jew fil-Bulgarija. Eh, milli meta tipprova tara minn fejn ġejn dan il-laħam, illi huwa parzjalment rumen, parzjalment ġermanis, u dan iċ-ċertifikat u bat se jirreferi għal fejn twilet l animal fejn ġi maqtul, fejn ġi proċessat, ħafna iktar komplikat il-proċess. Et niproponu aħna Ah, Diġa sar il-kas illi aħna konna esse niproponu pakket illi ma kienx għadu ġib eh, approvat mill kolleġġ tal-komissari u ma nittamaw se jiġi approvat issa pakket illi jirigwarda is-saħħa tal animali tal-pjanti, manki kontrolli uffiċjali. Għal da stat aħna ħadna l-opportunità ta' din il-kwistjoni biex najdu illi aħna mannix inkunu kontenti billi najdu kif najdu fi direttiva illi il-pieni kriminali kull darba illi naddu liġi għandhom inkunu diswazivi u xirqa. Imma rridu iktar nimxu l-iktar lem u najdu illi il pina finanzjarja għanda tirrifletti il-tħul ekonomiku ta' dawk tal-kriminali. Għal daqstanti, jek ikonna xaħat għawnek illi eh, E falsifika t-tikketta e, u għamil frodi u flok ma kienem emmek laħam tal-ċanga, kienem laħam tal zemel u dana biex jaqla iktar flus għalix iċ-ċanga e, e u miktar mill-laħam tal-zimel, allora il-pina finanzjarja għandha tkun tal-anqas ekwivalenti għal dik eh, ta' tul ta', ta dak kriminal biex bekk ir-reat ma, ma jkunx għamil profitt. Għax jekk kif ġara fil-passat, in-nies li għamlu frodi jistaw ikomplu jagħmlu il-professjoni u mingħajr ma jkollhom laqqa sospensjoni temporanja tal-liċenzja tagħhom. Nkunu nkunu qegħdin nibatu anki messaġġ ħażin, imma f'dan il-każ inkunu qed nagħtu l-messaġġ li r-reat ma jħallax. It-tieni proposta li qed nippruvaw nagħmlu f'dan il-pakkett huwa li nobbligaw il-kontrolli f'ċerti każijiet. F'dan il-każ tal-laħam Eh, fals, eh, l-istati membri marru iktar tal-laħam ta' zibel, l-istati membri marru iktar li lem minn kif għadni l aħna, pero tibqa rakkomandazzjoni minna ħatana tal-Kommissjoni. Għalda stantina nħossi li f'dawn il-każijiet speċjali fejn eh, jinħolqu dawn il-kwistjonijiet aħna għandu jkonna il-seta li nobligaw ċerti kontrolli. Fuq il-kwistjoni tal- tal-ħela tal-ikel. ħela tal ekel tal jina ma stajċ, u diffiċli li wieħed jifhem xjajt, għax meta l-Ministru ġermanis jgħid ħaġa bħal dak li qed tajtin taħna bħalissa qegħdin nagħmlu eh, mod illi n-nies foqra iktar foqra jiklu laħam taż-żimel jekk ma jistawx eh, jek ma jistawx iħallsu laħam li u iktar. Kull stat membru jista' juża l-iskart tal-ikel kif irid. U sakemm l-ittikettjar ikun xira, ma jkun hemm xejn ħażin fil-fatt illi l-iskart tal-ikel eh, jiġi mqassam lil dawn in-nies sakemm inti tkun tafx qed tikol. <coughs> Allora, kien noqgħod attent ħafna, però fl-istess ħin jiena ma pajċ siket eh, ippronunċajt ruħi fuq din il-kwistjoni u koll. Fuq l-alkohol. Fuq il-prezenza eh, fuq din il-kwestjoni tal-alkohol, nista' niżgorakom li f'din il-laqqa se jkun hemm xi ħadd minn Sanko u jekk aħna ma tajnikomx l-intenzjoni li se nibatu xi ħadd, però nista' niżgurakom li se nkunu hemm. Għax anke għaliex aħna qed nikkonċentraw ħafna fuq it tabakku u aktar faċli mill-alkohol bħala mira. Għaliex għaliex l-alkohol u l-abus ta' l-alkohol eh, waqt li li fit-tabak anki sigaret wieħed jagħmel ħażin. Però ma ridux eh, nkunu kontenti b'dan l-argument u ngħidu illi imħabba eh, eh, imħabba li l-abus biss tal-alkol huwa perikolus, allora nikkonċentraw fuq il- fuq it-tabak. Le, għandu jkollna strateġija ġdida. Jekk titolbuni l-opinjoni tiegħi fuq il-prezzijiet massimi tal-unitajiet tal alkohol l-istudji skont is-servizzi tagħna urew illi Fuq kwistjonijiet, mosta kwistjonijiet, il mizuri fiskali u ma dawk li u ma liktar effettivi. Jina ħsibt li e, e kampanji ta' edukazzjoni kienu iktar effettivi, però li studi u rew e, li fil-kas ta' tabakki u fil-kas tal-alkohol, li inti toll il-prezzijiet em normalment e, il-konsum jonos. F'ċerti pajizi, anki u lew il-prezz tal- krisps tal-patata għax mu miex tajbina s-saxħa. Għal stant l-opinjoni tiegħi personali għaddi. Jiena a favur li jkun hemm dawn il-prezzi minimi li qed issemmintkom. Naturalment fuq livell Ewropew tru taraw mbagħad jekk dan huwiex kompatibbli eh, mal-suq intern u ma' trattati ma nistax ntikom opinjoni tal-Kommissjoni eh, fuq din il-kwistjoni għax m'hemmx pożizzjoni komuni. Imma eh, opinjoni personali nistantikom biss. <clears throat> Mela, jena bħajt nħarriz biex narek tajani wasalx. Nistaw nitu tet mistoqsijiet uħrajna, xaddu ma wasalx. Mela, il-professur Correra Campos, eh, il sur Correra u sur Xalde Mose. Grazzi, komissarju. Mistoqsija għadda. Inna xi tliet snin issa il komissjoni edha tħares lejn il-saħħa transkonfinali. U dini direttiva ġiet eh, approvata xi sentejn ilu, però għata għanda miżuri ta' prassi, ta prassi biex tiżgura li il-kwistjoni ta' suq internu tal-saħħa tiġi rispettata kif suppost. Aħna ma smajna l-ħadd jitkellem fuq din id-direttiva reċentement. Dan jfisser li mm, għax memx eh, aħbar tajba jew jew raġuni oħra. Enti, eh, grazzi ħafna tal-rispettajt il-ħin, jgħajt il-President, u l-kellima li tmiss issa għanda tiprova anki tirrispetta ħajar. Grazzi, Kommissarju. Jena xtieq nitkellem fuq żewġ suġġetti. Fuq il-tamir eh, medikali. Jena kont rapporter fuq din il-kwistjoni għal dan il-komitatu nixtieq nirganzjaw kaxxol li għamilt. Il-test huwa ta' kwalità olja, Però il-problema hija li dan it-tamir ta' riski u li fuq is su eh, u mu se jagħmel ġit il-ħadd la l-industrija u laqas għal assoċjazzjonijiet ta' pazjenti. Jiena nħossu ukoll illi għal ħafna minn dawn it-tamir eh, ta' riskju oli, tamir medikali, eh, il-prekawzjonijiet tal-industrija mhumiex suffiċenti, jien nixtieq nkun naf x'inha l-pożizzjoni tiegħek. irridu namlu proċess ta' konsultazzjoni indipendenti iktar kolleġali. U fuq dan il-test, fuq eh, dawn il-testijiet eh, reċiproċi, diagnostiċi, kif jider fit-test, inti taħseb li jistaw iġu introdotti? Għax għal darboħra dinja problema illi Eh, tista eh, tirsolvi situazzjoni għal-futur. Naseb illi fimna il-messagġ tijak, issa senati il-possibilità li signora Xolda Mużu biex tamen l-ħar mistoqsija. E, però għamela kem jista' jkun malajr. Grazzi. Meta wieħed istanki l-ħin, jena nixtieq nagħmel kumment u ngħid grazzi tal-li ġejt bil-pakket tal-konsumaturi u nagħmlu kull ma nistgħu biex il-proposta nadduha qabel dan il-mandat għax huwa importanti eh, u aħna nħossu illi fil-fatt huwa possibbli li din proposta tal-pakket jirnexxinna nagħlquh qabel il eh, qabel ma jalaq il-mandat. Eh, kelli mistoqsijiet oħra ma peress li issa ma xejn ma xejn nieqaf. Sur da kampo, ħafna drabi il-fatt li ma jkunx hemm notizja hija notizja tajba. Iva, fil-fatt ilna naħsbu u anki fil-font fuq din il-kwistjoni għax jiena naħseb illi l-iskadenza hija 25 ta' Eh, ottubru eh, ta' din is-sena. U diġa edin namlu eh, xi benchmarking biex la darba id-direttiva titħol fis-seħ u ikun hemm xi problemi u niprofaw niprevenuhom biex nilqawlhom minn qabel. Jiena xorta naħseb illi normalment in-nies jippreferixxu jkollhom trattament medikali f'pajjiżhom tal-anqas f'pajjiżi jekk jiġri bil-familja madwarek, eċetera, però fl-istess ħin irridu aħna eh, nidħlu f'kampanja pubbliċitarja biex ninformaw lil pazjenti fuq id-drittijiet tagħhom wara direttiva ta' transkonfinalità. Wara kollox kienet eh, anki eh, kollezzjoni ta' kazistika ħat tal-orti. Wara kollox kull ma minna wa eh, daħalna eh, ta' strument eh, ġuridiku dak li kien jeżisti diġa bħala eh, ġurisprudenza. U rridu għadu attenti fuq din id-direttiva x'ina żgur li se jkun hemm xi gvernijiet li se jipprovaw poġġu l-ibsa il-bsaten fir-roti eh, biex jitolbu l-prioritizzazzjoni Eh, ħafna drabi jitolbu fejn memx bżon, eh, jew anki fuq kemm eh, għax tinsewx li Belġani mur il-Germania se jkun ikkompensat bit-tariffi tal-Belġu mux bit-tariffi tal-Germania. Għal dastant hemm xi ftit ta' diffikultajiet, però qed nippruvaw aħna nilqawlhom minn qabel se jkunu diskossi bla dubju fil-laqa informali li se jkunem Vilnius li miss tal-Ministri eh, tas-Saħħa u tlabtom eh, lill-Presidenza eh, Litwanja Eh, biex jipoġu fuq l-agenda xuma responsabli anki tal-implementazzjoni ta' direttiva aħna u illi fil-25 ta' ottubru ikun ġurnata bħal eh, il-ġurnata l-oħrajn u mux ġurnata ta' krizi f'dan il-kwistjoni ta' saħħa transkonfinali. Li tkopri anki kwistjoni oħrajn, pero dan u li ta' ħaġa importanti. L-individu għandu dritt imur jikura ruħu barra minn pajizu u jikollu il-kumpens eh, skonti tariffi ta' pajizu. Iva, jina naħseb illi il-proposti offruti mill-komitat fuq it-tamir medikali anki f'dawk non medici nistaw naħseb li nistaw e, narawx kompromessi jem u servizzi edin jajdu li li li, li probablement se jkun hemm kompromess li se jkun soddisfaċenti kemm per għal komitat kif ukoll għal Digi Sanko. U nixtieq nirringrazzjakom għal kummenti tiegħek. Jina nitama li din il-liġi taddi f'dan il-Parlament, però eh, peress li għaddejt minn elezzjonijiet fil-modi jekk naf li jekk 26 ta' Mejju li ġej ta' sena diħla hija l-iskadenza għalikom nittama illi eh, U naħseb illi eh, xi xhur qabel l-attività tal-Parlament eh, tonqos ftit għal daqstant eh, dak li aħna nexxilna niksbu fis-seba' xi xhur li ġejjin huwa deċiżiv. Grazzi. Nixtieq ningrazzjakom, nixtieq niskuża ruħi magħkom jew ma' dawk li kelli naġġilhom lejn l-aħħar. U għapjaċir li eh, l-għajni kawnek u nittamaw li nerġaw naraw kawnek mill-aktar fis possibli. Uh, just to update you, um, colleagues, that Mr. Tajani... Għanna ġergħonakom, Mr. Tajani, għet iwieġeb għal l-mistoqsijiet fi sottokomitat uh, għad-difiza u huma wkoll qabżu l-ħin, ġifieri aħna batna messaġġ li uh, nixtiequ narawhom l-aktar fis possibbli. Grazzi. Sorry. Uh, so, colleagues, uh, Mr. Tajani is now here, so... Um... Kollegi, Sir Tajani ijat għaw uh, wasal, nixin istidinkom tiħdu postkom, nif il... Um, lista tal-kellima miftuħa et nasum il Senior Reuters, il-Korat Bilt ħajitkellmu uh, uh, u Jiena nixtieq nipproponi jekk il-koordinaturi jaqblu għax tlita mill-koordinaturi għadinaw li forsi Iva mela mm, forsi nużaw ftit mill-ħin tal-koordinaturi għax naħseb li se nkunu nistgħu nispiċċaw din il-laqgħa tal-koordinaturi eh, qabel eh, il-ħin eh, allokat, si għaw nofs għalhekk jiena qed nasumi li sinjura Gebhardt sur Schwab ikunu jixtiequ jitkellmu senjura Rula qed niverifika jiena le le aktar pwis. Mela, huwa pjaċir għal darboħra li nilqaw eh, l-Antonio, Sur Antonio Tarniani għal din il-laqam ħafna proġetti interessanti li jett naħdmu fuqom eh, li għaw taħt il-responsabilità tijak eh, su uniku għal prodotti sorvelenza ta' swieq. Għan proġetti oħrajn li jett naħdmu fuqom. Għanna il-proġett ta' Signora Rajla fuq il-tamir ta' radio u koll Sur Mandes ġaħdem fuq il-komunikazzjoni u mbatem opinjoni għal Komitat tal-Industrija għal l-Istrateġija 2020 għal karozzi ġifiri għamata proġetti li għetnadmu fuq għamma l kiena ferm kontent nejt forsi tista' tagħtina deskrizzjoni dwar dak li huma l-pjanijiet tiegħek għal ċiklu li jmiss. Jiġifieri sa l-aħħar ta' dan mandat nasab li dan naħad tkun l-aħħar darba li se jkollna opportunità ma mija, imbagħad l kollegi tiegħi se jkollna minn mistoqsijiet interessanti għalika. Imma forsi mhumiex daqshekk diffiċli bħal mistoqsijiet li intirġevejt mill-Kumitat ta' divisa, Sinjora Vajle, se li tkellem ir-rapporter għat-Tamir Radio, għalek jiena sena dilek il-mikrofonu. Għalbek tkun tista' titkellimna dwar il-pjanijiet tiegħek waqt niftħu il-diskussjoni. Presidente, eh, mi scuso per il ritardo, ma Grazie ħafna, President. Sfortunatament jiena naqbat fi laqa oħra diffiċli eh, il-Komitat ta' Divizi u Difiża u Kommissjoni se ċessa politika tal-industrija fil-qasam ta' difiża ġifiri sforz ma' tament niskuza ruħi ma'kom eh, ma' kont eh, jgħat impenjat Eh, flaqa oħra għawnek eh, ġoldan il-parlament. Nasib intkom diġà smajtu minnant eh, il-Kummissarju Tonio Borċ, ġifiri fxit ftit informazzjoni dwar il-sigurtà tal-prodotti, il-sorveljanza tas su u il-proposta tagħna approvata fit-13 ta' frar u eh, birrida tal-Kommissjoni li tigarantixxi lill-konsumaturi li l-produtturi jkunu siguri. Dan jiġifieri huwa pass vera importanti ħallibek is-suq intern tal-ekonomija tagħna dana wkoll ikun ta' vantaġġ għall intraprizi u ċittadini tagħna. Sfortunatament, Eh, l-maġġoranza tal-prodotti jew ħafna mill-prodotti mhumiex siguri u fl-2011 is-sistema Ewropea tal-Alert Rapidu Rapex dana uża 56 darba sabiex jitkellmu eh, u jagħmlu allarm tal- prodotti eh, perikolużi mela 27 tal- prodotti tessuti 21 il-ġugar il-11% tal- vetturi 8% eh, prodotti elettrodomestiċi u 7% il-kosmetiċi. Ġifiri tajjeb li nitkelmu dwar dawn il-problemi eh, għal ċittadini l-ħarsin tal-saħħa tal-intraprizi u li kunem azzjoni eh, b'saħħita għal komunità għax ta' spiss il-bejħ ta' dawn il-prodotti tiġi ġestita mill- Eh, dawn l-entitajiet kemm Ewropej kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea mela mill-lat leġislattiv u l-inizjattivi politiċi kollha għax il-Kommissjoni Ewropea nidet qatt ta' inizjattivi fl-Unjoni Ewropea kontra il-ksur tal-liġi sabiex tispjega wkoll iċ ċittadini li huma l-inizjattivi tagħna imma li huma l-inizjattivi l-riski li huma jistgħu jieħdu jekk huma jixxu prodott fals. It-tieni propost proposta għal regolament dan jitkellem dwar eh, din titkellem dwar sorveljanza tas su eh, u eh, l-ambitu huwa wiesa għal l-użu ukoll u professjonali kif ukoll li dawn irridu jikkonformaw mal-regolamenti armonizzati. Anka hawnhekk aħna x'aqna nissimplifikaw il-leġislazzjoni li didra teżisti għax is-sorveljanza tas-suq bħalissa ta' taħt id-disciplina ta' għat ta' regolamenti u aħna xtaqna natu tweġiba u koll l-parlament u um, tajjeb li konna l-sorveljanza permezz per eżempju ta' database eh, e si SMS ġifiri, li kunem sorveljanza tassu u tajjeb u koll li kunem attivitajiet differenti ta' kontroll permezz tal-ICSMS u Importanti wkoll li ħajkun hemm li se tiġi organizzat li stati membri se jipparteċipaw imma eh, l-organizzazzjonijiet tal-intraprizi wkoll se jiġu mistedna dan il-pakket ġifiri dwar il- regolament, proposta regolament u proposta regolament ta' sorveljanza ta' suq dan se jimxi fit ma' pjantazzjoni ġifi li għat jantiċipa 20 l-azzjoni diretta sabiex il-prodotti għal-konsumaturi jkunu iktar siguri. Per eżempju, aħna se nipruvaw nużaw li testijiet li diġaw intużaw fi stat membru jintużaw ukoll fi pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u dan it testu kol se jgħod għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea memx li jkun hemm repetizzjoni tiegħu u se jkun hemm sistemi ta' kontrolli differenti sabiex ħalli bekk nkun nistgħu nifmu eh, fejn nistgħu ntejbu s-sorveljanza u se niżviluppaw kol metodologija speċifiċi sabiex jitwet u il-kontrolli fuq il-, -kontrolli il il-prodotti ta' għatib li jużaw teknoloġija u li kif ukoll dawk il-prodotti innovativi li ħafna drabi dawna diffiċ li jitkejlu jena taw valur u tajb li il-Kummissjoni se tkun tista' toħroġ bi proposti u e, l-Onorevoli Petty Kajnen u Xaldo Mose qed nserħu fuqhom sabiex ġifini naħdmu flimkien e, magħhom fuq dawn l-aspetti u l-eżami l-istudju mill-ġita l-leġislazzjoni fuq is-suq e, interna għal prodotti industrijali dinna ġifiri prioritat pa priorita prinċipali tijaj għal laħar tal-mandat tijaw ġifiri aħna se nipruvaw nisimplifikaw u naġġornaw il-regolamenti li diġa jeżistu fil-komunikazzjoni dwar il-politika industrijali aħna sħaqna fuq il-ħtiġa li nintroduċu testa kompetitivita u minn banda l-oħra li aħna namlu fitness check ta' leġislazzjoni li diġa teżisti permezz tal-analizi dwar l-effett kumulattiv tal-leġislazzjoni. U għalek f'dan il-kuntest il-ħidma tagħna tisserraħ fuq eh, il-problemi u l-ħtiġijiet li l-industrija u l-konsumaturi u organizzazzjonijiet oħrajn ġibdu l-attenzjoni tagħna lejhom. Il-konsultazzjoni pubblika għal qed fl-17 ta' April aħna qed nistudjaw għadna it-tweġibiet. Bħalissa wkoll qed nimxu lejn valutazzjoni tal akif is settur tal-prodotti industrijali u r-riżultati preliminari dawna se jitresqu lejn l-aħħar ta' Ġunju u l-adozzjoni tal-proposta mistenni li s-sir uh, wara s-sajf. Programmi oħrajn eh, li huma vera importanti, ġifiri li uh, il-leġislazzjoni tiġi reveduta dan importanti ħafna għal um, modernizzarn u u aħna nirringrazzjawk eh, għal kooperazzjoni tagħkom ġifieri ħdimtu flimkien magħna sabiex noħorġu bi regoli importanti li huma eh, importanti għall-Unjoni Ewropea kif ukoll hemm miktub fil-regolament li intkom ikkontribwixxejtu sabiex jiġi approvat aħna qed naħdmu sabiex lestu il-programm annwali għal dawn ir-regolamenti Ewropej u qed nisqu fuq trasparenza dwar l-standardizzazzjoni u wkoll nixtiequ nazlu priorità strateġiċi fl-standardizzazzjoni Ewropej. Pereżempju, il-programm ta' ħidma dana se jorbot l-istrateġija tal-Kommissjoni dwar l-standardizzazzjoni mal-istrateġija l fuq il-politika industrijali u s-sitt setturi ehm, ukoll se jiġu mażula u ehm, il-pjan huwa li dan il-pjan annwali jiġi adottat qabel il-waqfa għas-sajf eh, eh, b'forma ta' komunikazzjoni tal-Komissjoni u mbagħad żewġ programmi konkreti li eh, għandhom impatt vera importanti fuq il-ħajja tal ċittadini. Riċentament aħna ħeddimna fuq dawn mela Eh, jiena verm eh, sodisfatt b'dan il-charger uniku iġifiri eh, dan il-charger u l-ħidma li saret skont il valtazzjoni li seħħet fl-imkien u b'kollaborazzjoni mal-firmatari tal-protokoll ta' ftehim il-riżultati kienu pozittivi l-aħħar rapport tal-firmatari dan għawera li id-design fil-mija tal-modelli l-ġodda ta' dawn il-telefon ċellulari li poġġaw fuq is-suq Ewropew is-sena l-oħra fl 2012 ġifiri parti tal-firmatari u eh, produtturi oħrajn dawna tjaċertaw li hemm eh, possibilità ta' konnessjoni kif ukoll charging komuni. Xi ħaġa vera pożittiva minħabba l-iskadenza tal-memorandum ta' ftehim ġifiri l-iskadenza er, għal-qed fl-2012 jiena tlabt essenzjoni tal-protokoll ġifiri eh, għal-ftit iktar snin sabiex kun hemm il-konsultazzjoni tar-riżultati. Imma sfortunatament ftejim volontarju ma kienx possibbli bejn il-firmatari tal-ftejim għalhekk jiena ddeċidejt li nieħu azzjoni permezz ta' direzzjoni differenti. Eh, jiena tajt mandat li servizzi tiegħi sabiex dawna jinidu studju sabiex jivalutaw riżultati li jinkisbu sista kif ukoll valutazzjoni fuq l-impatt sabiex jaraw x'inhu ma l differenti sabiex ikun hemm garanzija tal-azzjoni mm, adattata. Issa f'dan il-ħin il-ġimgħa l-oħra Tmin produtturi effirmaw itra ta' intenzjoni li dawna għallu li lessi li jkomplu bil-memorandum ta' ftejm u eh, l-azzjoni tal-Kummissjoni waslitom sabiex dawna jħaffu il-periodu ta' żmien sabiex eh, jinstab ftejm bejnietom. Najdilkom li eh, sa' kem mux mm, mm, sa' nirċivi jena sottokrizzjoni jena sen komplu bil-valutazzjoni fuq l-impatt ovvjament tajjeb li aħna nużaw il-vuċi tagħna sabiex titieħed l-azzjoni iva l-konsumaturi jistgħu jieħdu benefiċċju mill-estensjoni u dana jinklużi mhux biss telefons ċenerali imma l-smartphones ukoll kif ukoll eh, prodotti elettroniċi oħrajn pereżempju dawk li il- il-teknoloġija li taqra l-mużika kif ukoll il-kameras da digitali jew il tablets U il-Cars 2020 u kol ħaġa oħra li qed nagħmlu f'dan il-qasam fl-2010 aħna tajna mandat lots organizzazzjonijiet Ewropej sabiex insibu soluzzjoni li għandha x'taqsam mal interrobilità tal-chargers tal-batteries l-vetturi elettriċi sfortunatament dinna ma kienx possibbli kif tafu kien hemm eh, ftejm bejn Franza u l-Italja u l-industri mbagħad l-intrapriżi l-kbar Taljani kienu favur il-proposta Ġermaniża ma sfortunatament ma sarx dan l same, ma tlaħax, u u skont il-rizultat tal-grupp ta' riflessjoni li qalu li memx differenzi gbar bejn it-tlet tipi ta' charges qed nitkellmu dwar is-sigurta ta' dawn il-Kummissjoni adattat fi jannar ta' din is-sena proposta leġislattiva li eh, għandu għandha lan sabiex sabiex ċerta l-interoperabilità ta' dawn iċ-charges tal batteri tal-vetturi elettriċi eh, kollha eh, fl-Unjoni Ewropea. Issa mela għandna dan dokumentu nixxi u nitspar nista' nseraħ fuq la appoġġ sabiex inkunu nistgħu nagħmlu ehm, Eh, progress. Mela, ħanna laqda, mela, intkom tafu li dwar li kol, e em possibilta li se jkollna inizjativa leġislattiva ġdida dwar l-istituzzjoni ta' dan il-servizz ikoll e aħna t-naħdmu, għet nikonsidraw il-rekomendazzjoniet tal-rapport tal-parlament li ġi approvat f'ġunju tas sena li għaddit u l-approċ volontarju dana ma kienx bizzejiet u għalek importanti li xu u koll il-fat li dan il-servizz ikol jintuża skont il-numru 1-1-2 u li l-lan tana u li dan il-servizz ikol jibda jaħdem bisħif l-Unjoni Ewropea sal-ewwel ta' Ottubru tal-2015 hemm ukoll regolament li se jagħmel obbligatorju s-sistema e-call fil-vetturi il karozzi kollha kif ukoll deċiżjoni li tagħmel obbligatorji u speċifiċi servizzi nazzjonali ta' enerġenta ġifieri naħdmu fuq dawn U ehm, f'Mejju qed nittamaw li nagħmlu dan u ovvjament eh, l-adozzjoni eh, se ssir imma rridu aħna ninkludu dawk eh, dawka kollha involuti jiġifieri sabiex ikollna l-implementazzjoni effiċjenti ta' servizz e-call dwar dewmien fil-ħlasijiet kif tafu li ehm, fis-16 ta' Marzu ġi konkluż l-aħħar parti ta' trasposizzjoni ta' direttiva u u 18 l-istat membru notifikaw il-kom jew kienu bisse 18 l-istat membru notifikaw ta' notifika l-Komissjoni dwar il-fat li huma daħlu biss jihdin id-direttiva fil-liġi tagħhom uh, ordinarja. Umma eh, Ġifiri, wasalna, iġib aħna organizzajna kampanji ta' informazzjoni fl-istati membri kollha li eh, ġifiri involvejna ċittadini l-intraprizi sabiex Aħna u kol dawna nqajmu l-kuxjenza fossom fuq dawn il-liġijiet Ewropej u f'dawk il-pajizi fejn eh, għandhom eh, periodu ta' li ovvjament kun sar mandu għawna jwessaw ġifiri jem limitu ta' tletin eh, ġurnata ma ma jistawx jaqbżu dan ġifiri il-limitu jekk hemm pajjiż li għandu 15 il-ġurnata pala limitu ovvjament dan għati konforma ma' regoli m'għandux xarfej jwessa il-limitu sa' 30 ġurnata 30 ġurnata il-limitu massimu ġifiri ma tistax inti taqbes dan il-limitu, ġifir l-ispirtu għalli li jiġu mejjuna l-intraprizi, jekk hemm pajjiż membru li għandu regoli li huma differenti, anzi li huma aħjar dawna, eh, ġifieri dan għandi jibqgħu hemmhekk, ġifieri qed jikkonforma mal spirtu ta' direttiva m'għandhomx għalfejn jibidlu il-liġi tagħhom, ġifieri m'għandhomx dawna eh, itawlu il dan il-periodu aħna se nkomplu naħdmu sa kem fid-direttiva tiġi rispettata jiġifieri din direttiva tiġi applikata b'mod tajjeb fl-Unjoni Ewropea kollha kemm u wkoll se naħdmu u kif jiena diġà bdejt ma xi mħut mill-istati membri speċjalment dawk il-pajjiżi ta' oriġini jiġifieri aħna flimkien mad-dejn futur jiġifieri jitħallsu il-dejn tal-passat jiġifieri aħna ma nistgħux nisfurzaw il-intrapriżi jiġifieri li jispeċċaw ifallu minħabba l-kreditu. Eh, li um, eh, għandhom bżonn taw u għandhom id-dritt li jitolbu il ċittadini jħallsu it-taxxa ġifieri dawna rridu jagħtu l-eżempju tajjeb ġifiri l-amministrazzjoni pubbliċi kemm jetiket irridu wkoll iħallsu d-dejn li huma għandhom. Grazzi ħafna. Good. Well, thank you very much indeed for um, uh, for uh, quite a number of wide-ranging issues and Grazzi tal-kustanijiet kollha li koprejt. Għanna xi mistoqsijiet għalik issa. Min jishtiq jitkellem ser nejdilkom min ser jitkellem, Sur xfab, Sr. Gepard, un u mbagħad is un-bat imbagħad Sinjora Rojta, Sinjora Korazza bild, u s-Sur Arias, bat is-Sinjora vajler u s-Sinjora Kanjetti. Sinjora Legrip kon. Xattieħor? No. No, okay. Right, so I think we have sort of three batches then, so we'll do them in threes. Ħadd iktar? Tajjeb wis, minna mela ser nibdew Sur Fab, Sinjora Gepard u sinjura Ruler. Jekk żommu fil-qosor nkunu nistgħu nizguraw, illi nibdew laqgħa tal-kordaturi fil-ħin. Ek jogħġbok, Sur Xfab. President, naħseb taf li dejjem niprofa nżomm mal-ħin, dejjem nkun puntwali. Jiena naħseb illi il-proposta dwar il-marketing tal-vetturi għandha approċ aktar armonizzat u dan huwa approċ tajjeb ħafna ċittadini għal konsumaturi dawk illi dejjem jaqsmu l-frontieri pereżempju hija taġita li hom m'għandix mistoqsijiet fuq suġġetti oħra li forsi għandhom storja jittwa l-ewwel net nixtieq Namel mistoqsija li forsi diġa semmiet dwar il-kwistjoni fil-Ġermanja marbuta mal-direttiva dwar il-dawmin fil-pagamenti. Bidlemżon ta' bidla tal-pozizjoni legali ta' Ġermanja, nishtiq nkunu nafu jekkux meħtieġ, dan forsi mhux meħtieġ, imma nixtiequ naraw bil-miktub minna tal-Kummissarju għall ministri f'Berlin ikunu jistgħu jihdu nota tagħha. Forsi tista' tgħidilna dan bil-fom. Imba dwar l-industrija tal-kostruzzjoni, direttiva għall-industrija tal-kostruzzjoni. Hemm xi regoli li għattit sib irkabtu kaptu tagħhom il-Kummissjoni u l-ħaddiema fis-settur tal-kostruzzjoni u l-produtturi ta' prodotti ta' kostruzzjoni mandomx daqshekk ċarezza, forsi tista' ċaranna l-affarijiet. Grazzi, Sinra Gephardt. Iva, grazzi, grazzi sur Tajani għal prezentazzjoni ċara men stijak u grazzi tal-li ċarajt il-fat illi fil-Germania il-liġi mandiġ għalfejn t-bidel fil-rigward tal dewmen fil-pagamenti u estensjoni tal-skeda ta' żmien imma kontrarjament għal dak li għadu kemm jistaqsi sur xwab forsi din xaġa li diġa weġibti, forsi tista' tibatilna bil-miktub tibata lill-Ministri tagħna fil-Ġermanja għaliex għal darbohra l-Ewropa qed tiġi qed teħel għal xi ħaġa li għalja mhijiex responsabbli. U hemm ħafna rida mhux daqshekk sabiħa u sitwazzjoni negattiva f'ħafna kumpaniji dwar it-tamir Iva nishtiq nifraħlek u kompli sejjerek għalix dimrix importanti bis għal-konsumaturi imma anke għall-ambjent u għal-ħafna hoqs moħra ta' bil-ħaq tamel differenza għal-but ta' dak li jkun tifrankalhom ħafna flus. Mistoqsi oħra dwar il-politika industrijali. Jina responsabli għat fassil tal-opinjoni nata dan il-komitat ser ikun qegħdin adottawa għada, se nirringrazzjak tal-li ressaqta. Fuq mejda li il-kriżi li għaddejjin bħalissa minna l-kriżi ekonomika turi illi dawn dawk il-pajjiżi qegħdin l-aktar jintlaqtu mill-kriżi huma dawk li l-aktar iffukaw fuq is-servizzi meta naraw din it-taħlita li tagħmel tajjeb bejn il-produttività fl-isfera industrijali u s-servizzi hemmhekk naraw puntatlu aħjar. Jiena naħseb illi din hija idea illi għanna nibqaw nemnu fija u rridu nkunu attivi f'dan is-settur. Sinjura Ruler? Jiena naħseb illi l-kwistjonijiet li xtaq tinsemmijen, mistoqsijiet li xtaqt tinsemmijen diġa semmew, nixtieq nitkellem dwar l-atti delegati fid-direttiva tal-prodotti tal-kostruzzjoni kien qed ipprova jgħid isur xwab nixtiequ li jkollna tarif mill-aktar fis possibbli sabiex nsibu tarf ta' ċertezza legali. Sur Dion, forsi jitkellem aktar tard, mux mhux qed jismani, x'għad jista' jgħidlu. Komissarju, tixtieq titkellem dwar dawn it-tlet mistoqsijiet, tixtieq twieġeb għalihom? Dwar dawn minn fil-pagamenti jidelli il-żewġ mistoqsijiet ta' Sur Schwab u Sinjura eh, Gephardt eh, jiena nista' nsibillhom tuġiba ċara u tonda. Jekk il-Ġermanja għandha xi regoli illi ma jħallux illi jkun hemm pagament fi żmien inqas minn 30 jum, eh, fl-opinjoni tiegħi il-Ġermanja m'għandix għax tibdel il-liġi ma jekk hemm xi mistoqsijiet bil-miktub jiena ser nivverifikhom mill-punt di vista tekniku u legali se niverifika il-pożizzjoni imma dan huwa limitu massimu jekk pajjiż irid li jitħallas inqas ikun ksur ta' direttiva jekk il-Ġermanja toħroġ bliġi fejn tgħid li wieħed irid ħalas fi żmien ta' 40 jum. Dak ikun ksur ta' direttiva. Imbagħad id-direttiva tiġi trasposta wkoll għal partijiet l-oħra, l-B2B pereżempju, jiftakar is-Sur Schwab għaliex iddiskutejna anke flimkien imkien Sinjura Gebhardt. Iżda dwar is-suġġett li jekk eh, dwar l-iskadenza, jekk pajis għandu skadenza li jajnqas, mhux problema, l-importanti li d-direttiva tiġi applikata. Imma jekk minnaħa ta' membru tal-Parlament, eh, l-Onorevoli Xwab, l-Onorevoli Gepard, ser taslinna mistoqsija bil-miktub fil-Komissjoni jiena ser niżgura illi nagħmel kontroll ulterjuri ma' servizz legali sabiex nispjegaw biċ kif il republika Federali tal-Ġermanja għandha tagħmel trasposizjoni tad-direttiva. Met, hekk kif naġa nidħol fl-uffiċċju jinser nitlob lid-Direttorat Ġenerali sabiex jidħol f'kuntatt mal-Ministeri kompetenti tar Repubblika Federali tal-Ġermanja sabiex insolvu din il-problema u nevitaw li jkun hemm aktar polemika. Imma jiena qabel ġejta hawnhekk tkellimt mal-Direttur Ġenerali tiegħi u qal illi, ah, per esempio, anka meta kont fil-Finlandja jiena il-president tal-industrija tal-Finlandja għalli li lax kwis u etnati ħafna ħin għal xi ħaġa li fil-Finlandja jħallsuha f'ħames tiem ma' xar tiem l-iktar. Imma ovvjament il-filosofija tat-test leġislattiv huwa illi tagħti risposti ċari illi biex l-imprizi ma jfallux minħabba li kunem hemm minn fil-pagamenti. Jekk kun hemm inqas ħin, il-pagamenti finn finqas ħin għalija naħseb li ħaġa tajba. Qalb ijar e rridu nevalwaw fuq livell legali u s legali tiegħi hekk ser jagħmel. serin inwieġibkom jekk ikun hemm mistoqsijiet, iżda diġà llum u nofsinhar ser nitlob il direzzjoni Ġenerali tiegħi sabiex tikkuntatja lill-Ministeru tal-Ġermanja ħalli ma jkunx hemm nuqqas ta' ftejin dwar din il-problema. Dwar is-suġġett tal-prodotti ta' kostruzzjoni u l delegati jiena nemmen illi aħna nistgħu nibdew il-passi formali kollha diġà mill-ewwel ta' Lulju ta' din is-sena meta aħna uffiċjalment ser kunu ksibna id-dritt li dan namluħa bażi tal-artikolu 68. U f'kooperazzjoni msaħħa mal-Parlament wara l-proċess ta' ta' adozzjoni minn tal-Kummissjoni, aħna ser nkunu nistaw nipermettu dawn l-attijiet l fisseħ diġà fil-ħarifa ta' din is-sena. Se naħmu fl-imkien u mill-ewwel ta' Lulju ser nibdew namlu il-passi formali meħtieġa. Grazzi tassew. It-tlet kellima li jmiss, jekk jużobkom kunu fil-qosor, sinjora Rojtava, sinjora Korazza, Bilt u s-sur Arjas, sinjora Rojtava. Grazie Grazzi President, jina jistenni ringrazzja l-Kommissarju għal dak li għadu kam jgħidinna. Jien nishtiq ngħid illi jiena kuntenta immens bil-mod ta' kif aħna qegħdin negozjaw il pakkett ta' disa direttivi flimkien mal-Kunsill u l-Presidenza attwali. Għandi mistoqsija iżda dwar xi ħaġa li mhijiex daqshekk ta' sinifikat. U dwar illi niprojbixxu il-ħin tas-sajf. Skont artikolu 95 għandna koordinazzjoni tal-ħin tas-sajf u fir-Repubblika Ċeka Issa għanna inizjattiva ta' ċittadini. Il-persuni qegħdin jippruvaw jiġbru miljun firma ta' ċittadini f'ħafna stati membri u it-tweġiba għal bosta mistoqsijiet kienet illi din ma kienx kwistjoni daqshekk kbira, ma xaġa li ddejjaq lin-nies. M'għandniex raġunijiet ma ċana l-raġunijiet li kellna qabel bħal konsum tal-enerġija pereżempju. Kummissarju, l-medji ta' xandir, il-medja qed jistaqsuni x'tista' tagħmel il-Kummissjoni f'dan is-settur. Jien nixtieq nistaqsik, inti lest illi tidħol fid-dettall għaliex għal ħafna politiċi jidher illi dinja xi ħaġa tassew insinifikanti. Imma id deja li ċittadini Ewropej u jekk il-Kummissjoni mhux ħataħdem jitfit magħna aħna ma nistgħux nindirizzaw dan il-punt. Inti, indunajt, uh, eh, oh, brafa li għamil dan li l-komissarju kien responsabli mill-ħin ta' sajf. kora korra sabil tissa. Jiena nishtiq nissiħeb billi nilqa il-proposta l-ġdida dwar il-sorveljanza tas suq mill-president Tajani, viċi president Tajani. Inti involut ħafna fil-kwistjoni tal-B2B, għandek għal-qalbek ħafna din il-kwistjoni, iżda l-Svezja issa mit trasposizjoni tagħha. Imma qegħdin naraw illi l-oppożizzjoni jridu jihdunna libertà ta' kuntratt u jridu jirrestrinġu l-B2B għal l-obbligu ta' 30 jum. Jien nista' ngħidilkom li din mhix ħaġa fattibbli pereżempju fin-negozju tal-lukandi u ristoranti ser tolqot lill-SMEs mandomx ikunu mġela illi ħalsu meta jkollhomx meta ma jkollhomx l-istess flus ta' fondi ta' kapital pal kumpaniji l gbar Importanti li inti tgħidilna u tkun taf kemm kemm eh, l-affarijiet li nażottaw hawnhekk qegħdin jiġu trattati mill-oppożizzjoni fl-Iżvezja mod negattiv Dwar il-kwistjoni tal-sigurtà tal-prodotti, jiena nixtieq li inti tiċċara li xi ħaġa dwar il-kwistjoni tal-indikazzjoni tal-oriġni. Dan għaliex jiena naħseb il-konsumaturi ta' bilħaq iridu aktar traċċabilità, iżda inti x'taħseb dwarha? Għaliex għandna katina globali, interkonnessa, fejn għanna konna tfassil id-disin fi stat membru tal-Unjoni, prodott mbagħad f'pajjiżi differenti fl-Asja, eh, Ikonna l-assembling f'pajjiżi ieħor dan jgħod tat-tessuti għall-elettronika, l-prodotti oħra. Kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet b'tali mod illi jkunu ta' valur miżju tal-konsumaturi? U kif japplika għall-SMEs dan? Ser ikun hemm spejjeż amministrattivi żejda taf b'xi modi ta' kif dan jista' jsir b'mod elettroniku, b'mod diġitali, forsi tista' tini spjegazzjoni. Għaliex hemm min jgħid illi dan ser ikun kummerċ imxekkel. Jina naf li intimpenjata l-imprenditorjat fost in-nisa u teknoloġija u kulħadd għandu jaqra fil-magazin digitali tal-Parlament u grazzi wkoll għal rapport dwar l-imprenditorjat fost in-nisa. Grazzi Sur Arias. Grazzi President. Grazzi l-President, Vice president Tajani tal-li ġi fostna unek il-lum nishtiq nibda billi nejt li jingbura ħafna li t-neprezenta trasposizjoni ta' direttiva spanjola dan għamiltu il-ġimma fl-imkien ma' Surgarija u l-Ministru Surja jina gburi ħafna li naħseb li l-SMIs għandhom bżon tal-għajnuna tagħna f'din id-diretti f'din din id-direzzjoni ta' l-aħjar prassi għal SMEs u għall-oħrajn u għanna nejnu għom sabiex joħorġu jinqalaw minn din is-sitwazzjoni li jinsabu fija palissa. Idun kunu zguri illi ikun hemm opportunitajiet indaqs għal SMEs kollha, trattament ugwali tal-SMEs kollha fis-settur pubbliku, għal ispis kumpaniji kbar jisibu aktar faċli illi jinteraġixxu jkollhom kuntratt ma' settur pubbliku, sibu aktar faċli mill-SMEs. Frigward tal-aġenda tas suwa dini, l-aġenda digitali, din għandha tgħin l-SMEs fil-ġejjeni. Aħna irridu kemm se jkun natu spinta sabiex niżguraw illi nieħdu dak kollu li nistgħu mill-ambjent digitali u l-aġenda Digitali Kif qed kif qed diġà naħseb li iva l kummissjoni misja fid-direzzjoni t tajba. bil ma nistieden il-Kummissarju tajja nisa biex iwieġeb il għanna l-aħħar ta' mistoqsijiet ser ngħidilkom min huma Sinjora Vanjer, Sinjora Kanieti u Sinjora Legrib. bċaħtiħor forsi? Le, mela dan huwa l-aħħar grupp għal mistoqsijiet. Jekk intom l-estu bil-mistoqsijiet tagħkom jiena qabel nixtieq nistaqsi l sur tajja nisa biex iwieġeb għal mistoqsijiet li għandna kemm nisimgħu fil-qosor. L-ewwel darba illi qed nisma' rikjesta dwar reviżjoni tal-ħin tas-sajf ser nieħu nota tagħha m'għandniex moħħna li nieħdu xi inizjattiva bħalissa, ma ser nieħu nota tagħha. Dwar il-proposta tal-Onorevoli Corazza l-Iżvezja u għet mit-18 il-pajis illi notifikaw l-Kommissjoni Ewropea dwar il-trasposizjoni ta' direttiva. Nata fl-okkazjoni għawnek sabiex ninforma l-Parlament pala tweġiba għal mistoqsija tijak minn huma l pajis li diġa notifikaw ma' Ċipru, Malta, l-Italja, l-Olanda l-Irlanda, Slovakkja, Spanja, Svezja, Bulgarija, Litwanja, Finlandja, Polonja, Slovenja, Franza, l-Austria, l-Estonja u l-Lussemburgu u kol għanna president Harber hawnhekk ir-Renju Unit. Issa il komissjoni ser tagħmel evalwazzjoni ta' trasposizzjoni tara jekk kien għala xi u ser ukoll tirranġa it-test jekk eh, id-direttiva ma trasposta eh, b'mod korrett. Lew l-inizjattiva ser tkun dik illi tgħid li l-istati membri l-oħra sabiex jibatu il-trasposizzjoni eh, nistaw jekk jekk ikun hemm liġi attwali li hija aħja li tista' tejjeb dan huwa mod imma jekk liġi li tista' tibdel id-direttiva attwali jekk fil-B2B hemm previst illi jkun hemm ftehim bħala deroga jekk dan il-ftehim bħala deroga ma jagħmilx sara lill-SMEs dan huwa l-muftiħ hawnhekk. Hemmhekk l-SMI e jista' jirrapportaħ u jgħid li hija valida ir-regola bejn il-pubbliku u l-privat. Ma jidhirlix huwa possibbli li wieħed jagħmel trasposizzjoni ta' direttiva jagħmel bidla fil-trasposizzjoni għaliex ma jkunx f'konformità. L-evalwazzjonijiet legali kollha ser jitwetqu bir-reqqa għaliex kull kelma tiġi evalwata mill servizz legali sabiex ikun hemm trasposizzjoni l-istess kullimkien. Għaliex aħna nsabu fil-kumitat li uħsib is-suq intern, is-suq għadini, u ma jistax ikonna direttiva frammentata jess dan fl-interess tal-konsumaturi. Interess ta' kull min jaħdem fil-pajjiżi membri differenti. Imma jena ser narfek dwar xi eh, osservazzjonijiet li jista' nistgħu nagħmlu fil-Iżvezja dwar it-trasposizzjoni. Diġà għamilna eh, xi suġġerimenti dwar trasposizzjoni fl-Italja, per eżempju, u l-Italja ħarġet notices ta' interpretazzjoni f'rigward ta' trasposizzjoni imma dak li għandu xaqsam l-Svezja għadna qed neżamna l-affarijiet u ser narfek jekk jinqalaw xi problemi partikolari. Dwar it-traċċabilità Aħna proponejna test leġislattiv illi kellu jirranġa tħassib fuq livell ta' WTO dwar it-test antik tal-Kummissjoni dwar it-traċċabilità għaliex il-proposta eh, l-antika setet ma tiggarantix mod effettiv il-kompetittività għaliex kien hemm index ta' traċċabilità għal prodotti importati imma mhux għal prodotti Ewropej. Il-proposta ta' regolament illi aħna ressaqna qudiem il-Parlament u l-Kunsill fija traċabilità għal prodotti kollha illi jinħadmu fl-Ewropa u għal dak kollha li jiġu importati fl-Ewropa u għalhekk hemm trattament indaqs għal prodotti kollha. Dwar il-prodotti li jiġu assemblati emmek eh, joddu ir-regoli tal-kodiċi ta' dwana. Ġifiri, jekk wieħed jixtri. Ħwejjeġ, libsa, mamul fl-Ewropa, fejn il-buttuni biss huma Ewropej, imma mbagħad il-materjal eh, nħadem fiċ-Ċina, din ma tistax tiġi traċċata bħala xi ħaġa made in Europe. Imma jekk il- l-ibsa kollha saret eh, fl-Ewropa hekk iva, anke jekk il-butuni jkunu saru fiċ-Ċina. Bekk joddu regoli tal-kodiċi tad-dwana. Dwar dak li qal is-sur Arias huwa jaf li aħna nagħtu ħafna attenzjoni il-Viċi Presidenta Cruz eh, u jiena ħafna attenzjoni l-agenda digitali għaliex din tirrigwarda l-ġejjieni, il-bekk it-tenders pubbliċi kollha l-SMEs li jidħlu fil-filosofija tal-Small Business Act u koll fil-gwar tas settur digitali ser natu attenzjoni speċjali. U bekk jena inwiġeb mod pożittiv għal dak li għallon Revoli onorevoli Arias. Thank you very much. Uh, now uh, we have an... Uh, okay. Melessa għanna sira vada. Ah, Weiler. Grazie, President. Jiena, testa timmaġna li nitkellem fuq ħlasijiet tart, jinkont rapporter, nishtiq nifem meta ħatiġi trasposta u kif ħaġa sorprendenti li direttiva bħal din li adottata kważi unanimement. U pratikament fil-Kunsill ukoll marret unanimi u, u minnaħal oħra e, e, fil-implementazzjoni edha tkaxkar saqaja. L-artikoli huma ċari, e, u anki bħala liġi memxej xej stramp fih, però għed toħloq ħafna problemi. E, jiena naħseb illi f'ċerti stati membri dan qed jagħmlu ħapposta. Jiena sekk niftakar sew dawn l-istess stati membri kienu kontra, mbagħad fl-aħħar astenew, però kieku setaw kienu jivvotaw kontra. U din hekk karatterizzat id-diskussjoni kollha. Il-smieħ fil-Bundesdag ma kien hemm lebda entużjażmu għalih għalija għal daqstant, eh, komissarju, tista' tagħtina xi ftit ċarezza fuq da. Inti għat li rittajt li l-Ministru Ġermanis, xini l-opinjoni tijak? Iż-żewġ e, iż-żewġ e, e, partiti liberali fil-Ġermania jridu jżommu seta fidejhom. Tkun ħaġa tajba kiku tatina xiftit dawl fuq din il-problema. U aħna qed naraw ħafna każijiet simili. U dana qed jagħti eżempju ieħor għal darboħra fejn nistgħu verament aħna niproduċu leġislazzjoni tajba, u mbagħad ma nistgħux inwetqhom f'pajjiżna għaliex mhumiex effiċenti jew eh, u maħżina u u bat il-rizultat iwaħlu fi Brussel. Mumiex in amministrazzjoniet jew l-gvernijiet tal-istati membri, hija Brussel li teħel. U dana jidejjaqna l-inna, jinkwetana, għax dawn għax anki dawn il-protesti kollha mhux partit wieħed imma fil-partiti kollha nerġaw naraw bat eh, eh, jiġu jakkużawna bihom dawn il-problemi fil-kampanja elettorali u jgħidu illi kollox huwa it-tort ta' Brussel. Inti semmejt studju eh, illi sar fost l-SMEs fuq l-assistenza li kollhom minn Brussell u kien hemm ħafna punti kritiċi imħabba l-implementazzjoni ta' REACH u ħafna proġetti importanti anki bir-REACH għanna problemi għal futur, però punt wieħed tal-SMEs kien liktar uh, titjib importanti. U dina kienet din id-direttiva tal-ħlasijiet. Eh, Pero mux dejjem u eh, eh, bat l-istampa segwi din it-tip ta' pubbliċità. Hemm bżonn naraw jekk ġietx implementata korrettament. Umbat ħaġa oħra li xtaqt ngħid hija il- pożizzjoni pożittiva tiegħek fuq l-armonizzazzjoni tal-miżati għal eh, konsumaturi u għal chargers, skużawni, għal eh, għal kummerċ u għal konsumaturi. Eh, l-industrija unek prezentat kompromess volontarju ftejim ftehim u bat wara deċidew jerġaw lura u mhumiex interessanti, Din hija ħaġa sorprendenti għalija, hija ħaġa ġdida għalija, għax jiena naħseb li kienet kooperazzjoni tajma mal-Kummissjoni u u mbagħad eh, jidher li meta niġu għal biex nikkonsidraw l-adapters u partijiet oħra, eh, wara kollox jistgħu jagħmlu ħafna profit dawn dell-industrija, anki fuq il-mobiles. U kienem passaċ li jena xtaqt l-inkludi fil-leġislazzjoni fuq il-Tamir Radio, illi kien se jkun pjan obbligatorju għal-futur, illi dina jħagġa li għandha tkun inkluża. Jekk ma ssirx volontarjament, għandha issir obbligatorja. Għal daqstant jena dan smajtu minn partijiet differenti. Grazzi, signora Carniti. Grazie President. Kommissarju, jena nishtiq infaħrek. Għalix inti bdejt eh, zjarit illi jipromovu l-esportazzjonijiet dawn huma inizjattivi tajba biex nejnu l-operaturi eh, Ewropej u l-intraprizi Ewropej biex jisibu msiħba ġodda eh, barra mill-qafas attuali. Jiena nixtieq inkun naf jekk inti għandek intenzjoni tkompli eh, din l-inizjattiva fit-tieni part tas CA2. U għal komplement għal mandat tijak fl-2014 forsi nista niproponija li d-direttorat tijak biex il-membri tal-komitat tana u kol ikonu jistaw jisi jirċevu informazzjoni fuqta fuq dawn iżjariet biex aħna nkunu nistaw norganizzaw l-assoċjazzjonijiet tal-intraprizi tagħna biex bekk nkunu nistaw nsaħħu l immagini tal-Ewropa għax il-nis eh, nies mhumiex daqshekk pozitivi daqs kemm kienu għaliex jaħsbu li intkom eh, bil-Europa tamlu regolamentazzjoni u mintkomx ettejnu l-esportazzjonijiet u l-prezzijiet. L-aħħar kellima. Grazzi, President. Signora Le Grip. Grazzi, Vice President Tajani. Għandem mistoqsija għasira ħafna. Illi forsi twessa daqsxejn l-ambitu ta' diskussjonijiet tagħna tal-lum. L-espressjoni Great European Industrial Champions tfisser u il-regoli eh, Ewropej fuq il-politika ta' kompetizzjoni jipermettu lil dawn il-kampjuni ikollhom suċċess. Eh, naf li mhuwiex kollu taħt il-mandat tiegħek dan, imma imissek xi ftit. Grazzi għajt il-President, il-Kummissarju. Grazie, President. Nirrispondi mill-ewwel u nirringrazzja għax-xogħol prezzjuż għall-approvazzjoni tal-direttiva għal-ħlasijiet għad-dewmin fil-ħlasijiet. Jiena l-intenzjoni tiegħi yani tiġi rispettata fil-pajjiżi kol tal-Unjoni Ewropea. Gbar u żgħar. U tkun xi tkun politika tal-gvernijiet għax aħna għandna dmir morali illi inħalsu l-intraprizi illi jaħdmu mal-amministrazzjonijiet pubbliċi. Għalix hawnhekk qed nissugraw verament f'dan il-moment ta' kriżi illi noħonqu il-SMEs imħabba id-djun magħhom. U nerġa' ngħid kif f'dan id-dibattitu li seritħol f'kuntat mal-gvernijiet kollha anki speċjalment dawk li għadhom ma għamlux l-implementazzjoni u ma informax l komissjoni Il-Germania għada ma eh, trasponiċ eh, id-direttiva. E, e, Franza għamlet e, liġi għafas, però e, u għatri iridu jizviluppaw għadin il-liġi u għadna għat nistennew mux se nidħol fil-dibattitu intern tal-Germania u bil-ġlit li jem bil-partiti politiċi. Imma eh, hemm eh, eh, riskju ta' burokrazija u huma jippreferixxu jagħtu priorità lil budget milli lil dawn il-problemi. Jiena nifhem illi jista' jkun hemm diffikultajiet fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva partikolari, ma l-isforz tal-Kummissjoni u anki tal-Parlament għandu jkun li aħna eh, eh, eh, noqdu attenti u nizguraw li liġi tiġi applikata kolla kemmi u għalda stanza nitlu f'kuntatt mal-ministeri kompetenti fil germania biex nitolbom informazzjonijiet u nistaqsom jatuna ċarifika fuq din it-trasposizjoni. Umbat, fuq l-armonizzazzjoni ta' charges. Aħna eh, kif għadna, rċevejna ittra minn tmin produtturi, xifti ġranet ilu, illi wara illi jina deċidejt illi nimxi il-qoddim daqxajn iktar eh, bsaħħa, id-deċidew eh, jgħajdu li huma jistqarru li huma disponibli jerġgħu jirrepetuha din l inizjativa għal daqstant din li trajt narawa fuq livell tekniku jekk l-inizjattiva eh, eh, tiegħi eh, twassal għal soluzzjoni volontarja jiena mbaħt inkun kontent illi nkun nista nwaqqaf il-magna ta' burokrazija tiegħi u nifirma dan il bejn produtturi u bekk naġlu iktar u nkunu sejrin fid-direzzjoni xirqa però test li jintkom edin telaboraw, edin jgħinu anki eh, għax et qed jaħdem fl-istess direzzjoni għatu risposti konkreti li ċittadini. Meta niġu għal batman mal-mistaqsija fu eh, fuq il-missjonijiet għal tkabbir il-żjara li missa tkun fir-Repubblika Federali Russa eh, f'Ġunju 17-18, un se nkunu f'Moska u f'St Petersburg Umbat fl-Ulju se namlu zjara mal-Komissarju Potocnik eh, ma, ma delegazzjoni tal-Green Economy fi ċina. Umbat wara sajf, wara l-vakanzi, se morru Myanmar, il-Vietnam u sal-aħħar tal-2014 fil-Kanada u fl-Australja. Umbat naraw jekk il-komissarju li mis għandux eh, intenzjoni ikompri għamel din l-internazjonalizzazzjoni tal-industrija. Pero jena dawn huma il eh, pjani tiegħi u jiena lesnati l-informazzjonijiet kollha li huma neċessarja għall-intraprizi u dawk li jixtiequ jkunu preżenti f'dawn il-żjarat. E maħna dejjem eh, nippubblikawhom dawn il-vjaġġi fil-websites tagħna, però jekk inti trid tidħol f'kuntatt biex tkun informata minn qabel fuq dawn l-inizjattivi, aħna lesti nibatulek eh, avvizi. Eh, Umbat naddu għal mistoqsija ta' Signora Le Grip. Bil-Franċiż. Aħna edin inkomplu il-ġlida globalment u anki fl-Unjoni Ewropea għanna regoli tal kompetizjoni għandhom jiġu rispettati imma jena naħseb illi emżon niddiskutu dawn il-kwistjonijiet meta eh, fuq dak li għandu xaqsam mal-għajnuna tal-Istatu, l-Komissarju Almonja e, eh, eh, prezentom fil-kulleċ dawn kwistjonijiet ta' kompetizjoni u meta nkunu qed faċċaw il kompetizjoni intensa. U dawn huma regoli li ilhom jeżistu mill-1957 meta kien hemm il kompetizjoni bejn Franza, Franza, il germania l-Italja u l-Belġu U l-lum il-kompetizjoni hija ħafna ikbar, hija kompetizjoni globali. U hemm bżonn eh, nikkonsidraw eh, anki il-possibilità li l-kumpaniji Ewropej u mbagħad eh, ikunu jistgħu jissopravvivu kontra ċinizi, l-Indjani, l-Brażiljani, rridu mm, noqogħdu attenti hawnhekk m'hemmx għalfejn jistaħbaw wara subajna li jena dejjem nieħu gost nirrakkonta storja żgħira bħala student ta' liġi ħafna eh, snin ilu, meta kont qed nagħmel filosofija ta' dritt, il-professur staqsa domanda E, e, il-komissarju qed jirakonta storja ta' meta kien żgħir, meta kien student fuq il-liġi. U għet jgħajt li l-kompetizzjoni jgħammek biex tejn biex e, tagħti żejt fil- roti tal-kompetizzjoni biex meċi għal qoddim. Liġijiet hemm bżonn jiġu aġġornati, għandna bżonn ta' liġijiet tal-kompetizzjoni u għandna bżonn ta' bibin miftuħin biex lejn, lejn kulħadd fl-Unjoni Ewropea. Però mbagħad fuq livell ieħor għandna bżonn ta' liġijiet tal-kompetizzjoni illi jagħmluha possibbli illi l-kumpaniji Ewropej mbagħad ikunu jistgħu jimplementaw u jaħdmu globalment. Jekk kumpanija Eh, tirba kontrat fi ċina u għanda bżon sotto palti, sotto kontratturi eh, f'dak il-pajis. Eh, jina ma nafx xinija soluzzjoni, ma fi setturi differenti, per eżempju fl-azzar. U l-kollega Ettinger u koll għandu l-istess eh, għandu l-istess eh, idea. Irridu naraw nistu graw għonek, qed jek naħsbu fuq livell Ewropew hija pero però meta niġu mbagħad fuq su globali irrit eh, jirnexxinna nibqgħu fil-wiċċ. U hemm regoli Eh, fuq lajnuna tal-Istat. U nista' ngħidilkom il-pożizzjoni tal-Kummissjoni ma tbidlitx, però rridu niddiskutu bejnietna eh, biex naġġornaw is-sitwazzjoni. Hemm bżonn eh, naraw kif inhi s-sitwazzjoni llum u naraw hekk hemmx possibilità ta' titjib. U f'dinja globali qed naraw ċina tal-lum, Russja ma dexi l-Unjoni Sovjetika, un batem l-Afrika, ma nafux se jiġri fl-Afrika fil-futur. U rridu nżommu għajnena mituħin u naraw xinu għaddej xinu jġri f'pajizi oħrajn. U rridu niddefendu il-prinċipju tal-kompetizjoni. U namlu kull ma nistaw biex niddefendu l-kastana. U għal-kastana dan huwa propju qasam ta' li għat rridu diskutu fuq u kif nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna tal-li ġejta unek, kena ħafna mistoqsijiet interessanti, se nkomplu naħdmu fuq ħafna eh, dossier, specialment fuq pakketti, grazzi tal-informazzjoni li tajtna fuq radio, eccetera. Mela, probabli dina hija l-aħħar ġurnata tal-dialogi -stru strutturali għax dan l-aħħar dialogu strutturat eh, f'dan iċ-ċiklu, imma jena żgur eh, illi forsi inti tkun lest eh, tiġi għawnek jekk aħna nistidnuk specialment biex ikonna vizjoni retrospettiva. Bek nistaw nalqu is-sessjoni issa u nistaw nibdew direttament bil-laqa tal-koordinaturi. U narakom għada fil-ħodu il kumplament tal-membri fid-disa Meta niftħu diskussjoni fid-disa bil-proposta fuq l-accessibilità tal-websites tal-korpi tal pubbliċi se jkollna prezentazzjoni u mbagħad nibdew nivvutaw fl Grazzi mela.